Okay. On behalf of the European Fisem il-Parlament Ewropew nixtieq nilqa lir rappreżentanti kollha mill-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll il-membri tal-Parlament Ewropew għal din il-ġimgħa parlamentari tal-2020. Għandna rekord ta' membri 116 il-membru minn 27 Parlamenti Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea żewġ membri mill-kandidati u manki osservaturi huma preżenti għal dan l-avveniment. Din is-sessjoni se tiffoka fuq it-tisħiħ tal-governanza monetarja. Nixtieq ngħid kemmtejn mill-perspettiva tal-Parlament Ewropew. l ewro huwa fost l-aktar simboli viżibbli tal-Unjoni Ewropea u l-integrazzjoni tagħha u aħna nitu pjaċir naraw illi aktar minn tlieta f'erba' ċittadini jħossu li l-munita waħdanija jew xaġa tajba għall-Unjoni. U dan huwa l-ogħla appoġġ li qatt kellna sa mill-introduzzjoni tal-Ewro fl-2002. Nittamaw li ċittadini kollha Ewropej dalwaqt ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-Ewro. Aħna nilqgħu l-intenzjoni tal-Kroazja u l-Bulgarija biex jaħdmu fuq l-elementi neċessarji biex ikollhom tul ta' suċċess fil-mekkaniżmu ta' skambju Ewropew tnejn. Aħna nafu li hemm ċertu vulnerabilitajiet tal-munita tagħna li jesponuna għal elementi li għandhom xaqsmu mal kriżi finanzjarja ekonomika. U allura rajna li għamna però progress biex aħna nkunu naħdmu u nlestu l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Għalkemm hemm xi nuqqasijiet strutturali illi kienu s-suġġett ta' numru ta' riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew li għad jiġu indirizzati. Il-Kumitat Ikon se jkun qed jiddiskuti l progress li nistgħu niksbu fil-qasam tal-iżvilupp tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali, ir-reviżjoni tal-qafas leġislattiv makroekonomiku għall impatt aħjar fuq l-ekonomija reali tal-Ewropa, kif ukoll aktar trasparenza fit-teħid ta' deċiżjonijiet u rendu demokratiku it-tisħiħ tar rwol internazzjonali tal-Euro kif ukoll ir-riski emerġenti tal-crypto assets. States. Se nkunu qegħdin eżaminaw ukoll il-EDIS, il-European Deposit Insurance Scheme, li huwa punt nieqes mill-pilastru tagħna tal-Unjoni Bankarju u qegħdin fil-Kumitat Baġġ naħdmu fuq il-programm ta' appoġġ ta' riforma u se nkunu qegħdin eżaminaw l-intenzjoni tal-Kunsill biex ninkludu taħt dan il-programm strument tal-konverġenza u l-kompetitività il-BICC. Fl-aħħar tas-sena nistennew il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-European Unemployment Insurance Scheme bilan li jkun hemm appoġġ għal dawk li tilfu l-impik tagħhom minħabba xokkiet esterni biex bekk ikonna pediment ieħor għall-Unjoni Ekonomika Umanitarja u fl-aħħar diversi okkażjonijiet il-Parlament sejjaħ għal rendu kont demokratiku u aħna nixtiequ nisimgħu il-veduti tal-Parlamenti Nazzjonali dwar ir-ruoli tagħhom u kif dawn jiġu msaħħa l-iskrutinju ta' deċiżjonijiet f'termini tal-gvernijiet nazzjonali dwar kwistjonijiet EMU. Qabel ma nisimgħu l-mistiedna distinti tagħna, nixtieq nagħmel xi regoli fuq l-andament tal-laqgħa. Għanna ħafna partiċipanti l-lum u għallura wara il-kommenti ta' introduzzjoni mill-mistidna tagħna mhux se jkun possibbli nisimgħu il kulħadd illum u għalhekk jiena nitlobkom illi jżommu l-interventi tagħkom għal żewġ minuti hekk kif tistgħu taraw mill-arloġġ fis-sala. Skont l-iżvilupp ta' diskussjonijiet ikonna forsi nemendu xi ftit dan il-limitu ta' ħin. U għandkom issibu l-speaking cards biex bekk tistgħu tindikaw jekk tixtiequ tieħdu l-kelma jekk tajdu tagħmlu hekk jekk joġobkom imlew il-kard u tistgħu ittuwa lill-uffiċjali tas-sala. Dan jgħod kemm għal membri tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll il-MEPs. Se nkunu qegħdin nippruvaw naqsmu l-ħin dan il-mod, jiġifieri jkollna żewġ parlament membri parlamentari nazzjonali wara jkollna MEP u nkomplu hekk. Jista' jkun li jkollna nadattaw xi ftit din il-formula matul id-dibattitu. Naraw mbagħad skont l-andament. U issa ngħaddi il-kelma lil-Zrodovko Maric li hija President tal-Ekofin u Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Finanzi tal-Kroazja. Jiena se nitkellem bil-Kroat tajt il kelliema Sur Maric, President tal-Ekofin, Viċi Prim Ministru għal-Finanzi fir repubblika ta' Kroazja, Sur Centeno, Sur Dombrovskis, Vice President Eżekutiv tal-Kummissjoni Ewropea, Sur Paolo Gentiloli, Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi, Sur Panetta, membru tal-Bord Eżekutiv tal-ECB, eżis membri tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll membri tal-Parlament Ewropew. Membri tal-Kumitat tar-Reġuni kif ukoll tal-Kumitat Ewropew Ekonomiku Soċjali. Il-Presidenza Kroata waslet f'mument storiku għalina, jiġifieri 28 sena wara r rikonoxximent tal-indipendenza Kroata meta kellna riformi importanti wara l proċess ta' adeżjoni. U b'hekk f'Lulju 2013 saret parti mill-Unjoni Ewropea. Illum seba' snin wara l-adeżjoni huwa ta' pjaċir għalina li nkunu qegħdin immexxu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, partikolarment fil-bidu ta' ċiklu ġdid leġislattiv u istituzzjonali. Għal-Kroazja, l-Unjoni Ewropea hija proġetta paċi bla preċedent u l-komunità ssib is-saħħa tagħha għabbażi ta' valuri komuni u solidarjetà. Il-Presidenza Kroata waslet fi żmien kruċjali biex nażlu d direzzjoni ulterjuri tal-Unjoni Ewropea. Kroazja issa l-opportunità li tagħti l-kontribut tagħha lill-Ewropa u anki d demokratizzazzjoni tal-proċess tad-deċiżjonijiet hija parti mill-antana biex bekk il-linji ta' politiċi Ewropej ikunu eqreb lejn iċ-ċittadini tagħna. Is-slogan tagħna huwa Ewropa b'saħħitha f'dinja li toffri sfidi u bekk dak li jaqadna huma l-valuri tagħna, l-anijiet li rridu niksbu kif ukoll l-arfien li flimkien nkunu aktar b'saħħitna biex bekk ikunu nistgħu tassew nilqgħu l-isfidi kontemporani. Jiena nilqakom ilkoll fisem il-Parlament Kroat u fismi u għanur għalija li jiena mmexxi flimkien ma' Irene Tinali, il-President tal-Komitat Ikon tal-Parlament Ewropew, dan l-avveniment dwar it-tisħiħ tal-żona euro u l-governanza. Iż-żona euro bla dubju ta' xejn issaħħet fl-aħħar xar snin u dan grazzi wkoll għal qafas ta' governanza ekonomiku. U bekk aħna se nkomplu nipproċedu bil-proċess ta' tisħiħ. Ċertament hemm bżonn aktar diskussjonijiet u rakkomandazzjonijiet fuq livelli differenti u issa ndur lejn Sur Zdratko Maric, il-President tal-Ekofin, Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Finanzi tal-Repubblika ta' Kroazja biex jindirizzana dwar il-prioritajiet tal-Ekofin. Thank you very much. Hvala lijepo, gospođo Perić, signora Tinalji, honorable members of the Grazie, Hafna membri tal-Parlamenti Nazzjonali, tal-Parlament Ewropew, rappreżentanti tal-ICB u Kummissjoni Sinjuri. Huwa ta' pjaċir li nipparteċipa f'din il-konferenza li qegħdin norganizzaw flimkien mal-Parlament Ewropew din is-sena. L-iskambji fost il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew huma skambji importanti biex infasslu l-politika Ewropea. U għalhekk wasal il-waqt illi nanalizzaw il-qafas governattiv ekonomiku. Raġuni hija li qegħdin nibdew ċiklu ġdid istituzzjonali li hija wkoll opportunità biex naraw xi ksibna u fejn besibna naslu. Ir-regoli tagħna tal-governanza ġew deċiżi aktar minn għaxar snin ilu fit-tweġiba tal-kriżi tad-dejn sovran. Mill-perspettiva tal-lum nistgħu eh, nħarsu lura issa u ngħidu li ksibna ħafna f'dan il-qasam f'dan l-aħħar għaxar snin il-koordinazzjoni tal-politika issa hija aktar sofistikata u estiża u diversi membri tal-Unjoni Ewropea għandhom il-mekkaniżmu ta' stabilità biex bekk ikun hemm tweġibiet għal riski ta' stabilità. L-Unjoni Ewropea wkoll nidiet l-Unjoni Bankarja li bekk għandha il-mekkaniżmi ta' riżoluzzjonijiet li sibi wkoll għandha rwol importanti biex nintroduċu strumenti ġodda ta' monitoraġġ monitoraġġ. Dawn il-punti ta' titjib fissru illi il-żon euro hija aktar b'saħħitha biex bekk tiffaċċa r riski aktar milli seta' tagħmel għaxar snin ilu u bekk għandna inċentivi għall-istati membri biex bekk inkunu nistgħu nindirizzaw zbilanċi. Madana kollu għabbażi ta' l-analiżi attwali, ir-regoli l-ġodda ma kellhomx lanqas impatt fuq il- politika fiskali u lanqas ma kien dejjem possibbli illi jkollna il-qoħ fiskali. Importanti però nżommu f'moħħna illi dawn ir-regoli ġew ukoll maħsuba biex indirizzaw problemi speċifiċi dak iż-żmien illum quddiemna għandna sfidi differenti. Iridu indirizzaw kwistjonijiet bħal tkabbir baxx persistenti, inflazzjoni baxxa kif ukoll rati ta' interess baxxi. U rridu nsibu mod kif aħna nkunu nistgħu tassew nadattaw teknoloġiji ġodda ta' innovazzjoni biex bekk nindirizzaw il-bidla fil-klima, kwistjonijiet demografiċi li huma komplessi partikolarment fi stati membri l-ġodda. Kif ukoll irridu nindirizzaw ir-riski l-ekonomiji tagħna jiffaċċaw minħabba tensjonijiet ġeopolitiċi u inċertezzi brabta mal-kummerċ. Irridu naħsbu mill-qudiem issa biex bekk l-Unjoni Ekonomika Monetarja tibqa' b'saħħitha biex bekk tkun tista' tissaħħaħ aktar fil-ambjent ta' tibdil u fid-dinja ta' għada. U anki d diskussjonijiet dwar titjib possibbli fil-qafas governattiv huma bżonjużi biex inwieġbu għal dawn l-isfidi l-ġodda. Irridu wkoll inqisu fatturi ambjentali u teknoloġiċi. Il-Kummissjoni dal-aħħar ħadet l-ewwel pass f'din id-direzzjoni il-komunikazzjoni dwar reviżjoni tal-governanza. Il-komunikazzjoni qed toffri analiżi tajba ħafna tal-effettività tal-qafas attwali ta' governanza u bekk qed jinsaqsu mistoqsijiet adattati. U jiena wkoll nieħu pjaċir nisma' ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika ta' din ir-viżjoni li ġiet innedija l-bieraħ. Jiena ċert il-istituzzjonijiet tal-Unjoni, Awtoritajiet Nazzjonali u Parlamenti se jikkontribwixxu għad-dibattitu bħala Presidenza tal tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea iddeċidejna norganizzaw skambju ta' reviżjoni dwar it-two six pack fil-laqgħa informali tal-Ministri tal-Finanzi li se ssir f'April fi Zagreb. Se niffukaw fuq il-proċedura ta' żbilanċi makroekonomiċi u llum fil-laqgħa kofin ta' dalodu smajna l preżentazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-qafas ta' governanza. Jiena naħseb illi hemm numru ta' oqsma fejn il-femmiet varji ta' stati membri se jkunu qegħdin ukoll isiru komuni u anki probabbilment naqblu illi l-oqsa fiskali tagħna għandhom jippromovu l-investiment partikolarment l-ekonomija ambjentali diġitali u t tranzizzjoni leja u anke rridu naraw illi l il governanza tagħna trid tirrifletti l finanzi pubbliċi u l-kwalità. Probabbilment ħafna jaqblu li hemm bżonn illi jkun hemm element ta' sidja nazzjonali u allura għandna naraw li jkollna regoli iktar sempliċi bbażati fuq varjabbli ekonomiċi. Issa li hemm regoli imtejba għabbażi tal koordinazzjoni hija xi ħaġa essenzjali għall politika nazzjonali, però din hija parti mill-istorja biss. Kroazja hija impenjata ferm f'dan il-proġett mhux biss bħala Presidenza tal-Kunsill EU, iżda anki r tagħna li rrida tagħna wkoll intenzjoni li naqdu ma' żona euro, però rridu wkoll ngħidu illi aħna kopritri illi l il emu huwa fl-interess tas stati membri kollha. Maġġor parti tal-istati membri mistennija li introduċu il-monita tal-Unjoni f'xi stadju, allura hemm bżonn li l-istati membri jipparteċipaw fid-diskussjonijiet dwar it-tisjieħ tal-EM jew jiena ċert li Mario, il-President tal-Eurogroup, se jkun qed jitkellem aktar dwar dan is-suġġett tal-lum. Però permettu li issa ngħid kemmtejn dwar dak li aħna bħala Presidenza tal-Kunsill inħossu li għandhom ikunu l-prijoritajiet għall-aġenda leġislattiva f'dan il-qasam. L-għanew li nitana huwa li finalizzaw il pozzjoni tal-Kunsil dwar l-istrument budgetarju għal strument budgetarju għal konverġenza u kompetitività għal zon euro u anki li għarem tnejn dak li l-istati membru kol jisejħu bik. Ix-xogħol leġislattivu għabbażat fuq il-proposti tal-Kommissjoni għal Reform Support Program kif ukoll il-BICC skont il-ftejn li sar fil-Eurogroup f'Ottubru tas-sena l-oħra importanti li jkollna progress b'dan il-fajl. L-istrument komuni budgetarju għall appoġġ ta' konverġenza u koordinità hija ħaġa importanti għall pajjiżi illi ġabru flimkien is-sovranità tagħhom fir-rigward ta' politika monetarja u strumenti tar-rata ta' kambju. Jiena fiduċjuż illi l-Parlament Ewropew qed jagħti ħafna importanza din kwistjoni. Nittama li nkunu nistgħu nibdew nibdew diskussjonijiet ta' trilogu tagħna dwar dan l-istrument f'dan is-semestru Ministru, Element ewlieni dwar EMU indipendenti u b'saħħtu huwa s-settur bankarju li huwa mammar bil-ġestjoni aħjar ta' kriżi inqas riski u aktar skambju ta' riski. Fi kliem ieħor, it-twettiq tal-Unjoni Bankarju u b'mod importanti wkoll il-progress dwar l-IDIS għalkemm il-progress ma tantx mexa xorta waħda qegħdin naqblu illi hija kwistjoni illi hija komplessa u li qiegħda tolqod diversi oqsma sensittivi. Li jkollna progress fuq dan il-fajl se jirrikjedi aktar żmien u anki diskussjonijiet. L-intenzjoni tagħna huwa li nkomplu sejrin hekk u aħna se nkomplu diskussjonijiet tekniċi dwar e, tfassil fil-ġejjini tal-IDIS. Irridu wkoll navanzaw fuq integrazzjoni finanzjarja biex ikollna wkoll progress fl-Unjoni Kapitali tas-Swieq. Is-swieq kapitali fl-Ewropa huma wis frammentati biex ikunu jistgħu joffru firxa wiesa ta' benefiċċja l-investituri, negozji u ekonomiji b'mod ġenerali. Minn barra hekk, l-Unjoni Bankarja b'saħħitha kif ukoll ma' swieq kapitali fuq livell sħiħ huja mod kif aħna naraw li l-euro ikollha rwol aktar b'saħħitha fuq livell internazzjonali u dan huwa fost il-prioritajiet tagħna li se niskutu fil-format ta' ministri governaturi fil-ekofin informali fi Zagreb. Aħna se nagħmlu nagħmlu sforz speċjali wkoll biex inwettqu miżuri għal pjantazzjoni għat-tisjieħ tal-Unjoni tal-Swieq Kapitali se nappoġġjaw ukoll definizzjoni ta' prijoritajiet ġodda li se jwasslu għall adozzjoni ta' pjantazzjoni ġdid għal ċiklu istituzzjonali ġdid. Sinjuri, kif tistgħu taraw għandna ħafna xogħol x'namlu u dana minħabba x-xenarju eh, internazzjonali li l-Ewropa issib ruħa fiha llum. Il-problemi tas-soċjetà u ambjentali li għandna qudiemna rridu nsibu soluzzjonijiet għalihom u dan se jkollhom effett dewwiemi fuq il-mod ta' ħajja tal-ġenerazzjonijiet fil-ġejjieni u llura bħall-Unjoni irridu nifmu t tħassib ta' xulxin u naħdmu biex bekk ikonna l-aqwa soluzzjoni għal kulħadd u għal ġejjieni aħjar għaċ-ċittadini kollha tagħna. Nittama nkun nistgħu nagħmlu hekk u nieħu pjaċir issa nisma' id-dibattitu tagħkom tal-lum. Grazzi. Hvala, thank you, Mr. Maric. Grazie, Sur Marić. Uh, molim gospodina Maria Mario Centeno. Issa nixti naddi l-kelma li sur Mario Centeno, President tal-Eurogroup, illi se indirizza l-prioritajiet tal-Grupp Euro. Grazzi ħafna l warnu f'senari tajjeb, onorvoli membri tal-Parlament Ewropej, Ewropew, Parlamenti Nazzjonali, President tal kunsill Ecofin, rappreżentanti tal-ECB u Kummissjoni, Sinjuri, u għata għanu li parteċipa f'din il-konferenza fil-kontest tal-ġimma parlamentari 2020. Nieħu pjaċir nipparteċipa hekk kif nagħmel ukoll fl-Lisbona fil-Parlament Nazzjonali tagħna jiena attendejt madwar 30 sessjoni parlamentari kull sena. Inħoss li din hija xi ħaġa importanti. Id-dibattitu parlamentari u l-iskrutinju tejjeb it-teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-politika tagħna u jiena sejjer nitkellem dwar il-governanza fuq iż-żona il euro illi hija xi ħaġa aktar komplessa mill-livell nazzjonali, però xorta waħda importanti, sinjuri. L-appoġġ għal moneta komuni fl-Ewropa hija fuq livell ta' 75% skont il-Eurobarometer l-ola livell qatt li ġie rrekordjat. Jien qiegħed hawnhekk preżenti bħala ċittadin Ewropew li nifhem u nagħti valur l-euro. Aħna bekk ħloqna l-euro 20 sena ilu pero għad mannix l-istituzzjonijiet adattati li jistgħu jappoġġaw bil-arranġamenti meħtieġi u dawn il-lakuni kellhom rol importanti fil-kriżi ta' dan l-aħħar. Minn dak iż-żmien law ħadna passi importanti biex inlestu l tfassil istituzzjonali tal-proġett importanti li għandna quddiemna u issa qegħdin irridu naraw li dejjem inħarsu l-fiduċja taċ-ċittadini, nħarsu l-munita tagħna wkoll kontra perikli li nistgħu niltaqgħu magħhom. Sar ħafna però xorta tfadal xi jsir. Sa mill-introduzzjoni tagħha l-ekonomija tal-euro għaddejja minn ċertu nuqqas ta' momentum. Anki diskussjonijiet fuq il-governanza ekonomika monetarja hija f'waqta. Il-governanza Ewropea tinkludi tliet elementi. L-ewwel hemm regoli komuni li anki jamministraw il-politika nazzjonali tal-Stati membri. Din hija s sinsa tal-governanza tagħna. Is-semestru Ewropew huwa forsi l-aqwa eżempju ta' dana kollu. Kollox ma kollox jiena konvinti li regoli tagħna u l-oqsma li għandna dispożizzjoni tagħna qegħdin jgħinu l-Istati membri biex jindirizzaw żbilanċi li jkunu komulaw. It-tieni, l-effettività tal-governanza tagħna tiddependi wkoll fuq l-istituzzjonijiet istituzzjonijiet komuni li aħna wkoll waqqafna waqflu għal governanza għal livelli ġodda it-tielet. Il-governanza wkoll tiddependi fuq diskussjonijiet, pressjoni fost il-pari, koordinazzjoni bejn il-membri u bejn l-istituzzjonijiet din hija xi ħaġa essenzjali u għalhekk bnejna l eurogroup U dan huwa rwol skont it-trattat Ir-rol tal-Grupp Ewro fil-kriżi huwa mod kif nistgħu naraw l-importanza tiegħu. Aħna wkoll tajna struttura lill proċessi tagħna ta' koordinazzjoni. Eżempju ta' dan huwa soft coordination, jiġifieri l pożizzjoni fiskali. F'dawn l-aħħar xhur il-Grupp Euro kellu diversi diskussjonijiet dwar l-outlook ekonomiku u x'inhuma bżonnijiet ekonomiċi. L-Istati membri huma rakkomandati li jbidlu jadattaw il-pożizzjoni fiskali tagħhom jekk ikun hemm riski Allura irrid ikun hemm pożizzjoni aktar ta' appoġġ fuq livell aggregat filwaqt li nosservaw ir-regoli fiskali. U dana jimxi jitfid bir-rekomandazzjoni skont il-pajjiżi, pajjiżi ġiġu avvalwati għabbażi tal afasta ta' politika il-koordinazzjoni tal-politika fuq livell ta' l-euro tieħu din il-forma. Issa, dana kollu qed jaħdem dinja mistoqsija. Il-kriżi sinkronizzat il-ċiklu ta' negozju tagħna. Illum għandna l-iżgħar espressjoni ta' pożizzjonijiet nazzjonali li qatt ġew Hemm lokal titjib u aktar integrazzjoni biex bekk il-politika monetarja tagħna tkun aktar effettiva. Iżda kif huma l-affarijiet, il-progress waħdu huwa kisba ta' tliet dimensjonijiet tal-governanza EMU Kollox ma kollox dak instrumentali biex iż-żona euro tkun aktar b'saħħitha. Xorta waħda, d e, dinja tal-lum hija differenti minn ta' xar snin ilu. Għandna sfidi ta' bidla fil-klima u anki trasformazzjoni diġitali dawn jeħtieġu azzjonijiet urġenti u kollettivi u anki hemm tensjonijiet ġeopolitiċi hemm tendenzi ta' iżolament u inċertezzi dwar relazzjonijiet kummerċjali u allura għandna wkoll għażliet importanti qudiemna li rridu nindirizzaw jekk irridu nissalvagwardjaw is-sovranità ekonomika u finanzjarji tagħna f'dan l-isfond ħaġa sewwa li nibbalataw jekk il-governanza tagħna EMU għadha taħdem kif suppost u l-bira il-Grupp Euro laqa il-proposta tal-Komissjoni dwar regoli fiskali u l-esti li parteċipaw fil-proċess ta' konsultazzjoni ġiet mnedija Fl-aħħar sentejn għamilna reviżjoni wkoll tal-istruttura strutturali tal-EMU kellna progress dwar ċertu elementi brabta ma' xogħol kumpless b'elementi politiċi sensittivi u kien hemm diskussjonijiet li joffrew soluzzjonijiet ibbalanċati. Natikom ħarsa ġenerali ta' dan ix-xogħol u dak li għandu jsir. L-istrument baġitarju għaż-żona euro l-ewwel dan huwa parti mill-proġett illi jfisser illi jkun hemm round għal bażi tal-ftehim tal-Eurogroup tal-2018 u matul l-2019 iddiskutejna wkoll il-prinċipji li huma importanti għal dan l-istrument. Xtaqt nsemmi xi elementi ewlenin. Bilna li l-istrument għandu jikkonfinanzja r riformi nazzjonali u l-investimenti pubbliċi bilan li jkun hemm konverġenza u kompetitività fiż-żona euro. Il-konverġenza mhix riżultat naturali tal-integrazzjoni monetarja għaliex jirrikjedi politiċi nazzjonali u Ewropej li promuvu riforma u l-investiment biex ikun hemm budget dedikat għal pajjiżi taż-żona biex bekk dawn ukoll jimmiraw lejn il-kompetitività aktar ma jkun hemm kompetitività fost il-pajjiżi fiż-żona u aktar naraw illi jkollna benefiċċji għaċ-ċittadini tagħna mill-munita waħdanija. U allura l-aġġustament tar-rata ta' kofinanzjament għal pajjiżi hija xi ħaġa importanti u mbassru li jkun hemm allokazzjoni flessibbli għal parti tar-riżorsi tal-istrumenti biex ikun hemm reazzjoni għal sfidi partikolari. F'Ġunju 2019 il-Euro Summit saħaq l-importanza ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-Stati membri u anki ir-riformi ta' priorità rabta mal-istrument se jiġu mill-Euro Summit u mill-Eurogroup. Il-Euro Summit u l-Eurogroup ukoll se jiddiskutu proposti oħra biex ikun hemm adeżjoni għal finanzjament oħra brabta ma' dawn il-prioritajiet. Dawn l-arranġamenti għandhom isaħħu l koordinazzjoni tal-politika u bekk inżidu s-sidja ta' rakkomandazzjonijiet politiċi. Xi ħaġa li għanniqsa fl-implementazzjoni ta' regoli komuni tagħna u regolamenti tagħna. L-implementazzjoni tal-istrument budgetarju jimxi skont skrutinju tal-Parlament Ewropew u l-kwittanza jiena naf li sensib l-appoġġ sieħ tagħkom fl-istess waqt il-Parlamenti Nazzjonali wkoll għandhom rol biex ifasslu proposti nazzjonali għal bik. Nixtieq ukoll ngħid kelmtejn dwar eh, l-aspetti finanzjarji tal-istrument. Il-mexxejja iddeċidew li dan jkun parti mill-budget u eh, daqs jiġi deċiż mit-mexxejja Jiena ma nistax nipreġudika r-riżultat ta' diskussjonijiet x'aktarx id-daqs tal-istrument minn tal-inqas l-ewwel stadji jkun modest. Fil-waqt illi dan huwa dibattitu politiku nemmen li l-mexxejja tagħna jkunu jistgħu jaraw illi jżidu s-seta tal-azzjoni. Il-Eurogroup ukoll iddiskutew is-sorsi possibbli tal-istrumenti apparti risorsi propji biex bekk ikun hemm ftehim intergovernattiv magħruf bħala IGA il il il-Eurogroup qabel dwar rapport dwar il-kwistjonijiet li rridu nikkonsidraw meta niġu għal IGA. Dan ir-rapport jippermetti lil mexxejja li jieħdu deċiżjoni informata jekk dwar l IGA li l-18 il-membru tal-Euro zona Euro ikunu jistgħu jagħmlu top-up tal-istrument. Għandna flessibilità bħala parti mill bik Il-budget Ewropew jiġi rivedut kull seba' snin Bil-bik però kull sena, kull sena, hekk kif infaslu prioritajiet tagħna nkunu faċċati bil-mistoqsija għandna biżejjed risorsi biex indirizzawhom jekk it-tweġiba hija le, se jkollna bżonn allura nagħmlu top-up tal-istrument. U għalhekk ir-rakkomandazzjonijiet ta' żona euro se jkunu wkoll importanti. Dak li huwa importanti huwa l-effettività. U allura jiena ngħid li l-finanzjament tal-istrument mhux dak l-element l-aktar importanti għal-issa, għal ġidu sibu bilanċ bejn l-ambizjoni u l-pragmatizmu jiena ċert li intom tafu sewa dak. il-punt. Nittama li negozjati bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew dwar l-istrument jiġu konklużi ta' malajr biex bekk kollox jidħol fis seħħ fl-2021. U nixtieq ukoll ngħid kelmtejn dwar diversi kompiti oħra li l-Eurogroup kienet jaħdem fuqhom fil-passat. F'Diċembru li għadda l eurogrupp laħaq deċiżjoni fuq ir-reviżjoni tal-trattat u d-dokumentazzjoni li tappoġġa dan it-trattat aħna xtaqna nifanalizzaw il-diskussjonijiet fuq ir-riforma brabta ma' trattat ukoll u il-proċeduri nazzjonali ta' ratifika jridu eh, jieħdu l-ħin tagħhom ukoll dan jista' allura joħodna sa nofs is-sena 2021. Aħna nixtiequ li s-sitwazzjoni tkun iktar aċċessibbli u naraw li jkollna wkoll rwol fil-programmi u fil-prevenzjoni tal-kriżijiet qasam ieħor li kien importanti li aħna eh, niksbu wkoll ċertu Ehm, avvanzi fih kien il-Fond ta' Riżoluzzjoni Ewropew dan kien verament parti importanti mill- il-ftim fuq l-Unjoni Bankarja aħna qegħdin nagħmlu l-bidliet li hemm bżonn biex nippruvaw nintroduċuh fis-sena 2021. Tliet snin qabel ma konna pjanajna element ieħor importanti ħafna kien it-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja ġifir l-European Deposit Insurance Scheme. Aħna nafu li l-iskema kienet importanti biex aħna jkollna approċċ iktar komprensiv biex hekk ikollna settur bankarju iktar integrat b'inqas riski riski, ġestjoni tar riskju aħjar ukoll. U din id-diskussjoni wkoll avvanzat ħafna fuq il-livell tal-deputati ministri u anke taħt il-gwida tal-Eurogroup. Jien naħseb li aħna irnexxinna noħolqu momentum tajjeb ukoll fis-sess ħin sens ta' il-fatt li rridu naġlu biex eh, nagħtuh priorità. Aħna naħsbu li lan konġuntana għandu jkun li aħna jkollna Unjoni Bankarja li tkun tajba wkoll. Dan huwa marbut ukoll ma' swieq tal-kapital u bekk irridu verament niskuraw li jkollna affarijiet pożittivi wkoll marbutin mas sovranità tal-Istati Membri. Bekk nista' nikkonkludi naħseb li minkejja l-kriżi aħna introduċejna elementi pożittivi fuq kull livell ta' governanza. Ħalli bekk issa qed naraw li l-EMU iktar reżiljenti. L-Unjoni Ewropea qiegħda tipprova tagħmel minn kollox biex tgħin ħalli li jemju jilqa għal kriżijiet u issa ċittadini, l-kumpaniji u l-investituri anke barra minn żona ewro qegħdin jifhmu għadin. tant kien hemm problemi oħra li ħarġu u li naħseb li verament qegħdin jitolbu l nagħmlu vissjoni ta' din l-EMU. Naħseb li x-xogħol li għadu għaddej anke fuq eh, il-ħidma li tissir fuq il-livell tal-EMU qed naraw li rida politika hemmhekk qiegħda biex inkomplu avvanzaw l-qoddim il Naħseb li l-Eurogroup verament kien importanti għal bidla pożittiva u nista' niskura nassigurakom li ħankomplu nagħmlu r-rwol tagħna anke fil-ġejjin. Grazzi ħafna tal-attenzjoni u għedi nistennew bil-ħerqa wkoll qed nistennew bil-ħerqa li nisma' l-opinjonijiet tagħkom. Grazzi ħafna Sur Ċentero. Itkellem ftit iktar mit-tul milli kien ippjanat issa s-sur Dombrovskis. Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni li ħaj diskuti l-prijoritajiet tal-Kummissjoni Ewropea. Sinjor President, membru onorevoli tal-Parlament Parlamenti Nazzjonali, eżis kollegi, onorevoli tal-Parlament Ewropew, naħseb li kien pjaċir kbir li jiena inkun hawnhekk magħkom biex nitkellem fuq eh, eh, Unjoni Monetarja Ekonomika iktar b'saħħit aħna rridna nagħmlu salvagwardja tal-prosperità eh, u tas-saħħa ekonomika tagħna ħalli bekk ngħinu ċittadini u lill-kumpaniji kolli jkomplu jifirixxu jiena naħseb li biex nagħmlu hekk irridu nkomplu insaħħu l-infrastruttura internazzjonali tagħna. EM b'saħħitha għandha bżonn ta' tmexxija b'saħħitha. President von der Leyen għamlitha ċara ħafna fil-linji gwida politika tagħha illi t-tmexxija ekonomika u l-responsabilità li tittieħed fuq livell politiku huma żewġ affarijiet li għandhom jimxu id fit. Il-Parlamenti Nazzjonali, il-Parlament Ewropew, verament qiegħed issa joħloq sens ta' ownership ta' din il-proċess ta' riforma u aħna qed nieħdu impenn ukoll biex niġu hawnhekk nippreżentaw is-sitwazzjoni hawnhekk fil-Parlament Ewropew kif ukoll inżuru parlamenti nazzjonali nittamaw li aħna nkunu nistgħu ngħinu lil xulxin biex l-aġenda mizzjuża tagħna ssir realtà biex bosta elementi li fuqhom rridu niffukaw. L-ewwel nett irridu naraw nkomplu niggarantixxu li jkun hemm progress fl-Unjoni Bankarja ħalli bekk nagħmlu salvagwardja tal-flus tal-ċittadini li ħalsu it-taxxi minħabba li m'għandhomx ikunu responsabbli huma għall iżbalji li jagħmlu l-banek apparti minn hekk għandna bżonn ta' settur eh, finanzjarju bankarju b'saħħtu u l-Kummissjoni għalesta illi tħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-istati membri u tipprova taġġel kemm jista' jkun il-ftehim li għandu jintlaħaq fuq eh, il-files tal-Unjoni Bankarja u rridu naraw fuq liema punt iridu nilħu ftehim ukoll. Il-kwistjonijiet bħal dawn li huma verament eh, importanti għandhom ikunu solvuti wkoll sa' Ehm, għalġi ta' dak li aħna nixtiequ nilqu fil-ġejjini issa fuq ir-riforma tal-Mekkaniżmu ta' Stabilità Ewropew illi aħna analizzajna wkoll dan jista' jippermettilna li aħna insaħħu l kaxxa tal-għodda ta' prekawzjoni li għandna fidejna ħalli bekk ikollna wkoll għafas li kalib b'saħħtu ħafna. Apparti minn hekk irridu wkoll intemmu il-, il l-Unjoni ta' Swieq Kapitali din xi ħaġa importanti ħafna issa li speċjalment ir-Renju Unit ħarġu mill-Unjoni Ewropea għan bżonn li jkollna swieq tal-kapital inqas frammentati ħalli ikun hemm iktar kooperazzjoni ħalli wkoll noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol. Din mhix xi ħaġa li hija teknika, anzi hija politika ħafna. Il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju għandhom bżonn ta' aċċess diversifikat tal-finanzjament u naħseb li dan huwa għalfejn aħna ħa eh, fond privat pubbliku sabiex inkunu nistgħu nifinanzjaw l-kumpaniji żgħar ta' smedju hemm bżonn li jkun hemm iktar investituri ħalli bekk ikun hemm iktar parteċipazzjoni wkoll. Parti minn hekk irridu insaħħu il-parteċipazzjoni fuq numru ta' variables bħal ehm, il-level fiskali u ta' taxxa. Apparti minn hekk iridu naraw il-programm ta' riformi jibda jaħdem is-sena 2021 aħna nilqgħu il-progress li sar fuq il-konverġenza u l-kompetittività li verament jistgħu jsaħħu r-reżiljenza tal-ekonomiji tagħna u tar-reġjuni tagħna billi aħna jkollna riformi strutturali għabbażi ta' appoġġ finanzjarju ħalli ikun hemm iktar integrazzjoni. Iżda parti minn hekk aħna qegħdin naħdmu wkoll fuq il-skema ta' assigurazzjoni mill-ġdid tan-nies li huma qiegħda li bekk ikun hemm ukoll iktar um, konverġenza bejn ir-reġjuni apparti minn hekk ir-reviżjoni tal-qafas tagħna jista' joffrilna l-opportunità biex aħna noħorġu b'dibattitu miftuħ fuq dak li nistgħu nagħmlu fil-ġejjieni il-Kummissarju ħajitkellem iktar fuq hekk iktar l-qoddim, eżis membri onorevoli. L-Unjoni Monetarja u Ekonomika li serra fuq il-bażi ta' l-Unjoni Bankarja, l-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital u l- l-Unjoni Monetarja verament tista' ssaħħaħ ir-rwol tal-ewro u anke saħħaħ l-istruttura ekonomika u reżiljenza tagħna. B'hekk tista' ssaħħaħ ukoll il-pożizzjoni tagħna fuq il-livell internazzjonali u l-Unjoni Ewropea edha jissarra ħafna fuq eh, il-modell multilaterali ta' kooperazzjoni ħallibek ikollna unjoni ġeopolitika ħallibek nkomplu nippreservaw il-valuri u l-ekonomija tagħna soċjali dan għandu jkun lan komuni tagħna ġifieri għandna bżonn lilkom il-parlamentari nazzjonali ħalli jaħdmu flimkien mal-parlamenti Ewropej ħalli verament ikollna iktar tissieħ tal-Unjoni Monetarja Ewropea. Grazzi lis-Sur Dombrovskis. Issa nixtieq nitlob il Paolo Gentiloni, Kummissarju għall-Ekonomija, biex jitkellem fuq il-prioritajiet tal-Kummissjoni Ewropea jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, eh, Signora President. Verament eh, Ferħan li qed nipparteċipa f'din il-ġimgħa li dedikata għal din is-seduta interparlamentari li hija ffukata fuq eh, il-kwistjoni tal-tmexxija ekonomika il-governance ekonomika. Naħseb li d-dinja diskussjoni li tasal faqta speċjalment issa li l-Parlament Ewropew ikollu rwol dejjem iktar importanti fil-qafas tal-istituzzjonijiet Ewropej u s-suġġetti Ewropej dejjem qed ikunu eh, iktar importanti anke fil- diskussjonijiet nazzjonali saħan kompli bl-Ingliż u ngħid li din id diskussjoni verament waslet f'mument opportun minħabba li aħna għadna kif semma l-kollega tiegħi komunikazzjoni dwar ir-reviżjoni ta' tmexxija ekonomika tal-Unjoni. Ġifi naħseb li din id-diskussjoni verament qed tasal f'mument opportun. Is-sitwazzjoni ekonomika li ninsabu fija naħseb hija l-ewwel ħaġa li rridu nanalizzaw aħna, speċjalment dan l-aħħar tbassir li sar matul ix-xitwa, il-messaġġ kien ċar. Il-messaġġ kien li tkabbir qed tkompli ehm, għaddej, kważi kellna fażi ta' seba' snin ta' tkabbir, iżda miexi hekk eh, tkun hemm tkabbir bil-mod ħafna ġifieri se jkun hemm rati ta' inflazzjoni baxxi, rati ta' max baxxi għal perjodu estensiv, estiż. Iżda fl-istess ħin hemm ċertu riskju wkoll li jistgħu jinfluwenzaw din is-sitwazzjoni l-ewwel qabel kollox il-coronavirus li faqqat fiċ ċina pereżempju, ġifieri għandna sitwazzjoni ta' tkabbir ekonomiku xorta waħda iżda marbut ma' ċertu sfidi u affarijiet li rridu nindirizzaw. L-ewwel nett l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Kummissjoni ġdida għandhom affarijiet ambizzjużi ħafna li jixtiequ jiksbu. Fost l-oħrajn il-Green Deal Ewropea transizzjoni diġitali kif ukoll l-isfida demografika. Naħseb li dawn kollha huma missjonijiet għall kummissjoni u għaċ-ċiklu Ewropew politiku, iżda naħseb li dawn il-missjonijiet kollha qegħdin jirrappreżentaw u jippuntaw subhom l bżonn kbir ta' iktar investiment u il-livell tal-investiment fis-settur pubbliku huwa fuq il-livell iktar baxx minn qabel il-kriżi. Ir-reviżjoni li bdejna 10 snin ilu kienet qed tgħid li issa wasal il-waqt li nħarsu lura ħalli naraw f'dan l-aħħar 10 snin ir-regoli tagħna kif ħadmu ħalli naraw eżattament x'sitwazzjoni ninsabu fiha bħalissa biex qed noperaw u nħarsu l-qudiem ukoll ħalli naraw x'nistgħu nbiddlu f'dawn ir-regoli ħalli jkollna sitwazzjoni aħjar. U anke jekk inħarsu lejn dak li ħadem tajjeb u dak li ma ħadimx tajjeb, naħseb illi kienet xi ħaġa pjuttost sempliċi minħabba li aħna verament iva naqqasna d deficit tagħna wara l kriżi ekonomika u finanzjarja kellna perjodu ta' tkabbir illi Eh, kien kontinwu, naqqasna l livell tad dejn iżda eh, b'ammonti differenti f'pajjiżi differenti. Ma stajniex nevitaw li jkun hemm politika proċiklika u ma rnexxinniex innaqsu il-surpluses f'pajjiżi li għandhom l-ispazju fiskali. Iżda b'mod ġenerali naħsbu li regoli irnexxilhom iwasslu għal affarijiet pożittivi ħafna iżda fl-istess ħin anke fis-sitwazzjoni ġdida li nsabu fiha naħseb li huwa ċert u ċar li aħna rridu nippruvaw intejbu naġġornaw dawn ir-regoli. Il-kwistjoni mhijiex li aħna rridu nkunu favur jew kontra dawn il-finanzjament, iżda nitkellmu iktar fuq il-kompożizzjoni tal-finanzjament ukoll fuq il livell pubbliku. Il-kwistjoni mhix biss fuq il-regoli tagħna li rridu nisfrattaw kollox, iżda li regoli rridu naġġornawhom ħalli nagħmlu tajjeb u nindirizzaw l-isfidi ġodda li qegħdin naffaċċjaw mela x'inhuma Eh, l-anijiet possibbli illi għandu jkunu marbatin ma dan l-aġġornamenti u reviżjonijiet tar regoli. Mela ħan semmilkom tnejn minn dawn l-ambizzjonijiet. L-għu net nixtiequ li r regoli jkunu iktar sempliċi. Huwa faċli li tgħid li hemm bżonn simplifikazzjoni iżda mhux daqshekk faċli li timplementa minħabba illi iktar ma jkunu komplessi r regoli nafu illi dan ikun minħabba il-ħsieb li għandu għandna bżonn li jkollna numru ta' għodda differenti għad dispożizzjoni tagħna biex jittieħdu deċiżjonijiet tajbin. Iżda jekk il-komplessità ssir wis mbagħad ħajkun diffiċli illi dawn ir-regoli jinftehmu miċ-ċittadini u anke min-naħa tal-parlamenti u l-gvernijiet nazzjonali tagħna u u ma jkunx hemm iktar trasp bżejjed trasparenza jew ownership f'dan dan il-proċess. It-tieni għan huwa marbut mal-fatt illi dawn ir-regoli għandhom jifavorixxu iktar tkabbir ħalli bekk insibu mod ta' kif nistgħu niffaċilitaw l-investimenti li għandna bżonn għall isfidi l kbar li qegħdin naffaċċaw. Naħseb illi d differenzi ta' bejnietna nistgħu nelbuhom, nafu li mhix xi ħaġa faċli, iżda differenzi nistgħu nelbuhom fiħdan din id-diskussjoni jekk inħarsu flimkien il-qudiem u jekk aħna nużaw ir-rida politika tagħna u dibattitu miftuħ flimkien mal kontribuzzjoni tan-naħa min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali f'dan id-dibattitu miftuħ ħalli bekk inkunu nistgħu niksbu r-riżultati flimkien. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Gentiloni. Issa għandna lis sur Fabio Panetta. Minnaħa tal-Bank Ċentrali Ewropew ġifiri sa nista' nistiednu biex jitkellimna fuq id-bassir tal-politika monetarja jekk jogħġbok. Sur Deputat Prim Ministru, Sur President, Eżiz uh, Kummissarji, Membri Onorevoli tal-Parlament, Sinjuri, huwa onur illi uh, għadħas li għanorat li nistan kellimkom illum naħseb illi qed nitolbu illi l-politika nazzjonali, l-politika Ewropea għandha timxi f'id fit ħalli bekk ikun hemm iktar kooperazzjoni bil l Ewropej kif ukoll il-parlamenti nazzjonali. Mill-bidu net naħseb il-proġett tal-EMU kien akkumpanjat minn żewġ dibattiti ċentrali. L-ewwel wieħed kien fuq eh, il-lan ta' integrazzjoni kien hemm min kienet jgħid li l-konverġenza politika għandha tiġi qabel l-Unjoni Politika u l-integrazzjoni politika għandix trassal għal iktar integrazzjoni ekonomika u tieni mistoqsija kienet li jekk aħna għandniex ndaħlu membri ġodda fiż-żona ewro jew inkella nippruvaw l-ewwel insaħħu s-sistema qabel ma jissieħbu membri ġodda naħseb li dawn huma suġġetti li jmorru lil hinn minn biss konsiderazzjonijiet ekonomiċi dan juru rrida li l-Ewropea tixtieq tissieħeb iktar flimkien. Iżda jekk dan l-impenn verament jista' jibqa' jinħass b'saħħtu, dan irid ukoll ikun akkumpanjat minn politika tal-ICT b'saħħitha. Issa l-Unjoni Ewropea qed tkompli tikber, naħseb l-infrastruttura tal-EMU għandha tkun aġli u tajba biex timplementa kull imkien. Issa fl-interess tal-membri tal-ġodda taż-żona ewro rridu niżguraw li s-sħubija timxi tajjeb u tkun imħejja tajjeb ħalli bekk nevitaw li jkun hemm proċedura li tkun maġla wisq pereżempju. Issa il-proċedura ta' integrazzjoni Ewropea ħadd qed tibqa' f'saħħitha ħafna u naħseb illi waħidhom l-ekonomiji Ewropej verament jistgħu waslu għal iktar eh, seta u anke eh, jwasluna biex aħna ngawdu fuq dan il-level kooperazzjoni fuq il-level Ewropew dan jista' jwassal għal iktar influwenza wkoll iżda l-integrazzjoni ekonomika għandha tkun ġestita tajba b'mod effettiv jekk aħna rridu niksbu l-benefiċċji kollha. Iktar ma jkun hemm pajjiżi li jsibu fiż-żona euro nafu li l-istruttura ekonomika tissir iktar iddiversifikata u nafu wkoll il- differenzi qed iktar. Jekk ma jkunx hemm ġestjoni tajba naħsbu illi mhux qed ikun hemm allinjament tajjeb bejn il-pajjiżi u allura qed ikun hemm inqas saħħa fil-politika monetarja ekonomika matul il-kriżi dan dawn l-osservazzjonijiet saru iktar reali naħseb illi Kellna wkoll kriżi tad-dejn li waslet għar riċessjoni fis-sena 2012-2013 li kienet xi ħaġa li l-ekonomija Ewropea qatt ma esperjenzat. Aħna rridna nistabilizzaw l-inflazzjoni fiż-żona euro matul dan il-proċess aħna rajna li appoġġajna l-iskabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' opportunitajiet ta' ġodda tax-xogħol. Mill-perjodu tal-kupru qed naraw li kien hemm 11 miljun opportunità ta' xogħol ġdid illi nħolqu U għandna aktar reżiljenza issa fis-sistema minħabba li għandna superviżjoni iktar tajba tal-banek u għandna sistema li tilqa tajjeb għall banek li jkunu qegħdin infallu, sistema ta' għajnuna għal pajjiżi li jkollhom bżonna iżda minn dak li kienet jiġi dan l-aħħar rajna li hemm bżonn li jsir iktar il-livell ta' inflazzjoni huwa fuq livell bax wis minkejja li affarijiet huma stabbli xorta waħda mhux biżżejjed naħseb li f'dan l-isfond l-ekonomija taż-żona ewro ħajkollha bżonn l-appoġġ min-naħa tal-politika monetarja tagħna ħalli bekk niżguraw il-konverġenza b'saħħitha eh, brabta ma eh, dan il-għan tibqa għaddejja l-qoddim naħseb politika monetarja ma kienx pjanta tajba u dan wassal għal inqas rati ta' tkabbir u inqas rati ta' inflazzjoni milli suppost kellna il-kriżi għal darb'oħra fakritna fuq lezzjoni fundamentali. Issa li ż-żona euro qiegħda tikber hemm bżonn li issa nsaħħu l-istruttura eh, tagħha aħna rridu nikkompletaw l-ewwel nett l-Unjoni Bankarja u l-Unjoni tas-Swieq tal-Kapital ħalli bekk ikun hemm iktar ownership tal-assi ħalli jkun hemm iktar bilanċ. Id-diversità taż-żona ewro allura mbagħad ħassir sors ta' iktar saħħa u mhux djufija minħabba li l-kumpaniji finanzjarji ħajitferxu bejn bosta pajjiżi u fuq bosta assi. Mbagħad aħna naħsbu illi għandu jkun hemm bżonn ta' iktar buffering ukoll. Issa li żona euro qed tkompli tikber u l-benefiċċji tal-membri qed tivarja u naħseb li jista' jkun iktar problematiku li niqblu fuq ċertu proġetti bħal dawn u naħseb li dan mhuwiex minħabba eh, li ma nistgħux nieħdu deċiżjonijiet iżda li mħabba li hemm differenzi bejn il-pajjiżi, naħseb li għandna bżonn ta' mandat eh, ċar b'appoġġ politiku sħiħ iktar ma tikber iż-żona ewro. L-aġenda għandha twassal għal iktar diskussjonijiet politiċi konna EMU b'saħħitha ma jfissirx li jiġifieri l-istati ma jkollhomx responsabilitajiet il-fatt li nadottaw il-monitika unika dan jista' jagħti opportunitajiet ġodda mal-opportunitajiet wieħed irid jew jaħtafhom jew nkella jinjorhom jaħlihom. Hemm eżempji taż żewġ possibiltajiet għal sħubija, ovvjament li kulħadd dawn il-pajjiż du jkunu konformi u kun interess ta' kulħadd. U importanti li l-pajjiżi adottaw il-liġijiet tal-Unjoni qabel jidħlu fl-Unjoni Ewropea, anki ġifiri l-kriterji ta' konverġenza qabel jadottaw il-Euro, ma dawn waħedhom mhux biżejjed biex wieħed isir membru tal-Unjoni Ewropea jew inkella tal-Euro wkoll. Irid ikun hemm dejjem hemm sforzi kbar biex wieħed jimplementa miżuri makro u anki skont l-affarijiet li huma politika strutturali tiġi adattata resilienza non-convergence dejjem ġifiri biex l istituzzjoni tul governanza tmur għall aħjar skont it-trattati tal-Unjoni Ewropea rridu din il-konverġenza sostenibbli. U fl interess tal-Istati membri kollha biex nevitaw in ta' konsistenza ġifiri l-benefiċċji ekonomiċi meta wieħed ikun membru ta' żona tal-Euro imma mbagħad ma jilħaqx livell ta' konverġenza. L-Unjoni Monetarja irnexxielna nagħmlu mħabba il-konverġenza wkoll tal-istarrati tal-limax pereżempju, imma mhux kulħadd irnexxielu jieħu dan iċ-ċans biex jimxi l-qoddim ħafna mill-pajjiżi li ssieħbu wara il-prestazzjoni tagħhom kienet aħjar. Għalhekk kull pajjiż li jixtieq jissieħeb mal-żona tal juru Irid ikun lest mhux biss għal eh, munita unika manki għall-Unjoni Bankarja membru prospettiv irid jitlob li jkun hemm kooperazzjoni bejn l-ICB u l-settur bankarju tiegħu. Ġifieri dan is-settur irid verament imur għall-aħjar jara fejn jkun hemm djufijiet biex ikun hemm supervizjoni mill-ICB. L-idea hija jekk il-żona tal juro għandix tiġi estiża tibqa' fidejn iċ-ċittadini u r-rappreżentanti tagħhom. Imma għal suċċess eh, ovvjament wieħed dejje jara x'inhu l-interess ta' kulħadd biex nagħlaq minflok noqogħdu nippillaw Eh, kanniex aħna inwessaw l-Unjoni, jiena l-lum qed ngħidilkom li kull espansjoni ta' zona tal-żona tal-Euro irtu hemm il-miżuri ekonomiċi wkoll politiċi. Il-parlamenti għalhekk għandhom ruol importanta, importanti il parlament Ewropew u dawk nazzjonali jistgħu jmexxu l qudiem il leġizlazzjoni Jaraw ġifiri xi jkunu l-linji ta' politika nazzjonali kullimkien u il-gvernijiet nazzjonali jistgħu jżommuhom responsabbli tax-xogħol li jagħmlu jew dak li ma jagħmlux fil-qasam tal jemju Grazzi ħafna sur Pannetta. Issa. Sinjura Tinalji titlob lil membri tal-Parlamenti Nazzjonali u anki l-membri tal-Parlament Ewropew li xtuq jitkellmu. Mis-Senat tal-Rumanija, is-Sinjura għandkom żewġ minuti għall-intervent tagħkom. Grazzi. Jiena eh, mill-bidunet l-artiklu 13 konferenzi ħadsemhom u dejjem nirrepeti li li ikonna l-bilanċ tal-kont kurrenti huwa ħafna iktar importanti għal eh, munita Ewropea eh, u l-ekonomija u mhux jiġifieri nossessjonaw biex ikonna bilanċ tal-budgets nafu li jem u kol flessibilita min jitlu pal flessibilita tal-patta stabilita imma il-rapporti il-rebalancing ta' deficit u ta' surplus huwa importanti huwa bżon już mod urġenti jiena eh, eh, dejjem kelli raġun eh, għax naqbel mhux b'talli ma naqbilx ma l-aħħar smajtu dali li ngħid jien imma ġifri l-munita natu kasa ma natux kas l-Unjoni Ewropea għalek jien nishtiq narra li anki l-istati membri li jammu meċ membri jifu mar parti mill su wahdini benefikaw minn deroga eh, temporanja tal-euro anki ġifiri kapital fis-settur bankarju tagħhom huwa ġej mill-euro. U l-imsieħba kummerċjali tagħhom huma dawk l-istati membri li huma membri tal-euro eh, ta' zona tal-euro. Ġifiri, il dan il-budget komuni tal-Unjoni Ewropea mhux qed jintuża biex jgħinhom. Ġifieri hemm dejn il-qasma bejn dawk li huma parti miżona tal-Euro u dawk li mhumiex. Ġifieri da jġib ukoll l juroċettiċiżmu Jekk naħsbu jiena ma nemmix li nistgħu salvaw il-Euro ma salvawx l-Unjoni. Għanna il-munita tal-Unjoni u nistaw insaxħuha jekk naġixxu wkoll fuq it-tnejn, ġifri fl-Unjoni u fil-Euro. Risk controlling u risk sharing pala mekkanizmi. Iva, grazzi ħafna. Is-Sur Pimenon mill-sejma mil tal-Ladvja. Grazzi ħafna. Meta wieħed iqis il-punt ewlieni ta' din id-diskussjoni ġifri li EMU u l-governanza ekonomika Il-revizjoni tal-kompakt fiskali u anki tal ta' stabilita hija priorità l-ewwel metodoloġija biex wieħed jara x'suċċess riżultati imħabba d-defiċ strutturali wieħed irid jerġa' jqisu għax hija variable li jista' jġib ċertu żbalji tajjeb li konna ċertu bilanċi. U l-infi huwa r-responsabilità tal-gvernijiet il-kalkolu ta' tkabbir potenzjali u anki l-deficit strutturali irriti imur fuq medda itwal ta' żmien mhux ta' sentej, tliet snin jew erba' snin, mhux sentej li għandna palissa. U l-flessibilità ta' dan il-patt ta' stabilità u tkabbir jrid jiġi estiż permezz tal-eżenzjoni ta' programmi ehm, investimenti pubbliċi u mill-kalkoli ta' deficit għall-infrastruttura digitali għall ħol in ta' posti iktar ta' xol, iva l-ħol in ta' posti ġodda ta' xol. Umbat il-regola ta' deb tal-finanzi pubbliċi trid tkun ukoll il-politika fiskali, ġifri mill-ċiklu ekonomiku il-gvern għandu jissellef biex jinvesti biss mhux ixkompli fuq. Dan iġib iktar affarijiet ġusti bħalissa l-Unjoni Ewropea u żona tal-Euro hemm bżonn jgħinu l-investiment pubbliku oli ħafna li jrid iżom il-żvilupp sostenibbli. Jiena naħseb li dan huwa l-ofel, l-ofol għall-Unjoni Ewropea u jekk ma nix nbidlu eh, kif naġixxu se nfallu. Grazzi. Grazzi ħafna issa. il-Parlament Ewropew is-Sur Alfred Sant. Iva, mhux faċli li nitkellmu eh, fuq il-governanza minn din il-perspettiva strateġa ġdanna miżuri teknokratiċi li ftit jifmuhom miżuri li dejjem ġifieri kull pass il qudiem iħodna ieħor eh, nofs wieħed lura. Isna mhux qegħdin fuq l-istess pjaneta, ħafna parlamenti nazzjonali l-qasbis jafu x'qed jiġri l-Unjoni Bankarja timxi eh, ġurnata b'ġurnata il-fatt li konna kapaċità tal Eh, tal-budget jisu se, se tkun u koll il-problema. Ġifri għanna profiles ta' dejn. Aħna qed naqblu li żona tal-proġetti eh, Ewropej huma għawnek ukoll għanna l eh, loba bejn it teknokratiċi il-politika tal-budget naraw x'qed jiġi fl-Istati Uniti. Naħseb li hemm żewġ modi kif noħorġu minn dan il-ċirku vizzjuż, immorru l-politika strateġika li l-proġett Ewropa għandu dawk li jirbħu, dawk li jitilfu. Naraw eżattament fejnu da telf u naraw kfejnu il-bilanċ. Umbat noħolqu strutturi biex jersaqna dejn dan il-bilanċ nafu x'jistgħu jkunu dan l-istrutturi illhom magħna daw dan jista' jagħti progress għall iżvilupp tal-żona tal juro imma dan mhux se jiġri. U mbagħad nistgħu inkomplu bil zifna teknokratika li ila magħna. Imma kull pass il-qoddim għawnek fil-parlament jorina li rridu iktar. U mill-esperienza jekk ma nbidlux mhux se naslu dawn il-passi il-qoddim jistaw jiservu għal ġejjien ġdid il-krizi il-ġdida eh, sessibna eh, mux preparati xej. Eh, ġifiri li aħna noqodu ma nafux fej sejrin hija kif jagħmlu l-Ingliżi, ma sisa l-Ingliżi telquna. Is-sur tużek mill-Parlament tal-Kroazja. Nirringrazzjak. Jiena se nitkellem bil-Kroat. Governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea tiddependi l-iktar fuq regoli fl-axħar xar snin Kien hemm ħafna xogħol li sar biex insaħħu r regoli speċjalment fiskali permezz tal-patt eh, fiskali u l-compact mabba koordinazzjoni u governanza li jemju tittasal għal fiscal union memx sistema ta' trasferiment fiskali għal dawk reġjuni li forsi għaddejjin minn tibdil asimetriku mill-kriżi rajna, dawk li ntlaqtu l-iktar ħażin daħlu f'riċessjoni, ma kellhomx possibilità li jagħmlu trasferimenti mill baġit ġenerali. Għalhekk tajjeb li għandna l-mekanizmu ta' stabilità Ewropew li huwa eh, eh, strument li sejjejn dawk il-pajjiżi li qed jiffaċċjaw diffikultajiet finanzjarji. Umbat il-proċeduri jikontribwixxi wkoll għal dan is-semestru ekonomiku Ewropew Bekk l-istati membri eh, li kollom l-izbilanċi eh, ikunu isibu xaħġa li tista' istattejnom biex jikkorreġu din il-proċedura tal-izbilanċi. Umbat għall unjoni Bankarja l-iktar integrazzjoni huwa il-Capital Markets Union li għada ma twaqfitx. Grazzi ħafna. Is-Sur Flirtvik mill-Olanda. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena għandi mistoqsija Sur Centennio. Jiena rajt it-tweet tiegħu wara l-Ministru tal-Finanzi tagħna Sur Hukstra għamillu tweet dwar l-importanza li l-Parlament tal-Olanda jagħti l-trasparenza tal-Eurogroup. U s-sur Santano għal li fl-2019 propona miżuri u li trasparenza tmur timxi pass pass. Is-sur Centenio jista' jedinna x'se jkunu dawn il-passi il-ġodda li se tieħdu l-2020 biex insaħħu trasparenza u tista' tgħidilna ftit xi ħaġa mill minn Peter Omzicht li bat rapport li jintitolat li, kien jitratta dawn e, ċertu proposti dwar dokumenti li jistaw jinfetħu mill-Kunsill Leġislattiv. Thank you. Grazzi. Is-sur jispiżlaw. Iva, grazzi ħafna. Jiena ma tantx jindaqsek pessimist dwar il-futur u ngħidilkom għaliex huwa importanti ħafna li ma noqogħdux nibżaw eh, kif qegħdin nagħmlu llum u dejjem nibżaw għal quddiem eh, araw kif qed nagħmlu bil-Green Deal pereżempju l anki li EMU irridu nimmaġinawha b'mod ieħor. Bħala eh, membru ta' dan il-grupp, eh, il-working group tal-IMU, jiena naħseb li fit-trattat dan l-obbligu ta' bil-fors li wieħed jissieħeb fiż-żona tal-Euro hemm pajjiżi li mhumiex lesti, hemm pajjiżi li huma lesti u ma jridux jissieħbu. Għalhekk irridu naħdmu dawk il-pajjiżi li forsi noħolqu iktar kuxjenza fost iċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi li huma lesti imma ma jridux u dawk li mhumiex lest iridu nejnu nejnuhom. Irridu nimxu l qudiem għax wara l-Brexit irridu nanaqdu iktar mill-qrib. Il-rapporter tal-Parlament eh, Ewropew u anki il-programm tal-investimenti il co rapporteur jina nistanejt li jiena sodisfatt eh, bl-istrumenti li se jkonna għall-inċentivi għanna l-obbligu ehm, legali u qed noħorġu wkoll inċentivi għal biex wieħed jissieħeb fi żona tal-Europe. Ġifieri issa għandna l-obbligu ma se jkollna wkoll lodda li dak li huwa importanti huwa li noħolqu bilanċ u ehm, li nkunu trasparenti u li nkunu lesti li neħdu responsabilta eh, vis-à-vis ċittadini tagħna issa bħala il-koordinatur ta' dan il-grupp, il-konverġenza hija l-offol. Il-konverġenza ta' veru, meta nitkellmu fuq il-Green Deal jew Digital Investments, ma ninsewx li għanna u kol l-investimenti soċjali, l-edukazzjoni fit tfal il-housing, l-edukazzjoni, din il-konverġenza li nimmaġinaw fl-Unjoni Ewropea biex ikonna tkabbir tal-zona tal-Euro kif nimmaġinaw. Mill-Parlament tal-Kroazja, s-Sinjur. Grazzi, Signora President Aziz kollegi, il-sostenibilità tal-zona tal-euro wara l-kriżi immotiva l-istati tal-Unjoni Ewropea biex jaqblu fuq l-Unjoni Bankarja, joħolqu istituzzjoni ġodda u anki jitrasferixxu ċertu sovranità tal-settur bankarju fuq livell Ewropew. Bekk saħħaħna l-governanza tal-żona eh, tal-euro imma il-banking union għadha mhix lesta hemm l-iskema ta' depositi, eh, l-iskema Ewropea, dik tal-assikurazzjoni u anke l-assikurazzjoni għal riskju dawn kollha jridu jkunu fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex ikonna l-fiskil backstop. Bekk wieħed jkun jista' jafda s-sistema ekonomika. Hemm ukoll l-Unjoni tal-iswiq kapitali li rridu noħolqu. Eh, l-interpreti mhux qed ileħqu tant qed jaġlu il-kellima li ma jistax ikun il-qafas leġislattiv biex tinħoloq l-Unjoni tal-Swiq Kapitali jinkludi u koll eh, il qafas tal-bankruptcy u anki l-investiment cross-border. Il-Kunsill rifera diġa għal dawn il-punti. Hemm rakkomandazzjonijiet ta' zona tal-Euro. Dan u koll jitlob li dawn l-żewġ li naraw li se jgħinuna għal-EMU. Is-sur Kossor mill-Parlament ta' l kroazja Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, osim... pro... Signora prezident, kolegi, flimkien ma dawn l tibdi dan l-tibdi l-istituzjonali, irridu l-istati membri jidu jaraw li josservaw ir-regoli u l u wkoll. L-istati membri jridu jipparteċipaw f-mekanizmi ta' koordinament u jaraw li huma responsabbli tar-riformi biex li jemju tis tissaħħa irridu naraw li l-Unjoni Bankarja tispiċċa l-Unjoni tas-Swieq Kapitali u naraw li kunem um, mekkanizmi ta' protezzjoni fuq il level ta' l-Unjoni. Fil-progress tal-Kroazja nistaw nejdu li naqqasna l-izbilanċi u batna litra biex aħna nissieħbu mal-mekkanizmu tal-kambju, il-rati ta' kambju il-Kroazja qed turi li hija lesta biex tibda il-proċess u l-istituzzjonijiet ukoll qed juru is-seta tagħhom biex biex jespandu fil- aħna ħadna 19 il-miżura f'sitt setturi differenti u aħna saħħaħna il-kooperazzjoni mal-ECB anki il-qafas makroprudenzjali il-naraw kif nġildu aħjar il-ħasil tal-flus u naraw li d-data tal-istatistika tintuża aħjar u tinġabbar aħjar. Il-Kroazja sa nofs din is-sena se nilħquhom bekk nur qed nuru li aħna lesti biex nissibu mal hemm fuq il-governanza ekonomika għandna responsabilità politika u għalhekk ir-rwol tal-Parlament huwa importanti ħafna. Grazzi. Thank you very much. Now, Mr. Grazzi ħafna. Sur Mavridis mill-Parlament Ewropew. Grazzi, President u se nitkellem bil-lingwa tiegħi. Έχω την άποψη ότι i pragmatiki σύγκληση ton ekonomi μας είναι η Jiena tal-fema illi l-ekonomija vera u l-konverġenza bejn l-ekonomiji tagħna huma laqgħu approċċi sabiex niksbu il-proġett ta' unifikazzjoni. Dina tista' tkun it-tweġiba għall populisti u lil dawk li jixtiequ jirdu l-viżjoni Ewropea. Jekk aħna nilqgħu din l-isfida biex bekk ikonna konverġenza ta' veru bejn l-istati. Biex nagħmlu hekk irridu nimirħu u niddiskutu x'għandna bżonn biex naslu sa' hemmhekk. Dan huwa t-tieni mandat tiegħi fil-Parlament u għandi l-impressjoni li naraw l-affarijiet jirrepetu ruhom. Xi kultant kemm il-darba. Natikom eżempju, is-semestru Ewropew. Bħala grupp għal diversi snin aħna suġġerejna illi l-anijiet soċjali u ta' politika għandhom ikunu inklużi f'dan is-semestru. U meta niġu għall-istruttura kif ukoll it-tisħiħ ta' ċerti strumenti ta' politika fl-Unjoni Monetarja u Politika. Jiena wkoll ekonomista u allura ma naħsibx li aħna nistgħu nirreferu għat-tisjieħ ta' suq intern mingħajr ma nlestu l proġett tal-Unjoni Bankarja. Mhux possibbli nkella. Jista' jkun hemm iva, problemi tekniċi, iżda rridu nkunu ċari. Il-problema ewlenija tibqa' il-pożizzjoni politika ta' ċertu stati membri li huma kontra dan l-iżvilupp. Issa punt tal-aħħar. Brabta mal-mira tal-Ewropa 2050 nitkellmu dwar tranzizzjoni ġusta, iżda li neħtieġu wkoll huwa situazzjoni ta' transizzjoni realistika. Dan huwa l-aqwa approċċ għal daw kollha li għandhom din il-ħolma Ewropea l-qalbhom għaliex inkella se niltaqgħu ma' problemi ġodda fil-viżjoni komuni tagħna. Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna. U issa Sur Bergeder mill-Bundestag. Sehr geehrtes Sitzungspräsidium, meine Damen und Herren, die bis... Signori, l-istruttura ta' zona euro fuq il diskussjoni li għanna bħalissa qegħdin nitkellmu fuq eh, ċertu wkoll eh, ftim bilaterali. Aħna qegħdin nitolbu biex noqogħdu attenti minħabba li rridu nagħmlu iktar sistema demokratika tajba iżda naħseb li t-tifsira tal-Parlamenti Nazzjonali dejjem tittibqa' tissemma wkoll anke fil-kuntest ta' tmexxija lina huwa importanti ħafna li r reviżjoni tal-pakket leġislattiv ta' six pack u two pack u anke fil-kuntest tal-patt ta' stabilità tkabbir huwa verament importanti ħafna fil-kuntest tal- eh, dak li tallimna fil-kriżi finanzjarja u ekonomika. Naħseb irridu noqogħdu attenti wkoll minħabba illi għandna bżonn illi jkollna iktar investimenti wkoll ir-riforma għandha tkun konkluża kemm għall backstop kif ukoll ir-riski tal-bilanċi tal-banek li jridu jkunu iktar moderati u jitnaqsu kemm anka f'dak li għandu x'jaqsam mad-depożiti tal-istat. Naħseb li rridu noqogħdu attenti anke jekk hemm opinjonijiet differenti u dak li kien ippjanat U verament huwa pass importanti ħafna għal-ġejjin issa fl-istessin rridu aħna niskuraw li jkun hemm eh, eh, enfasi biex nifitaw li jkun hemm strutturi doppi li jinħolqu jew inkella investimenti Eh, doppji naħseb li rridu noħolqu strutturi iktar b'saħħithom u aħna nipprovdu iktar flus għad dispożizzjoni u fil-kuntest tal-governance hemm bżonn li jkun hemm iktar iżvilupp ukoll fuq eh, eh, dan il-livell. Grazzi. Thank you very much. Now Mr. Botsis from Cyprus.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 aħna rridu naraw illi l isfidi l-ġodda rridu jkunu adattati illi aħna konna qegħdin eh, nanalizzaw anke fil-kuntest tal-bidli digitali għandna bżonn ta' iktar trasparenza nixtiequ li fiduċja taċ ċittadini tas-saħħa iktar għandna bżonn li jkollna iktar responsabbiltà u eh, Din hija xi ħaġa importanti ħafna anke fil-kuntest tal-Unjoni Monetarja, iżda xi ħaġa importanti ħafna s-sistema Ewropea hija li aħna ikollna wkoll dan il-proġett tal-twettiq tal-Unjoni Bankarja Ewropea u anke bżonn li kemm iktar solidarjetà bejn eh, l-istati membri naħseb illi jkollna din is-sistema tal ta' skema ta' ta' garanzija għad-depositi hija xi ħaġa importanti ħafna, relevanti fejn wieħed ikun investa l-flus. Għandu bżonn li jkun hemm bilanċ tajjeb li sissa kien jeżisti biss fuq livell Ewropew jiena nixtieq illi hawnhekk ngħid illi għandi daqsxejn ta' kritika minħabba l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-miżuri ta' tfaddil hija xi ħaġa li aħna esperjenzajnija u hija xi ħaġa li hija miżura ta' urġenza wkoll. U aħna dejjem qegħdin naraw li din is-sistema qiegħda tkun iktar eh, għar u eh, rridu aħna nħarsu u qudiem sena d-dieħla. Uh, eh, from this parliament. Thank you, Honorable Marcos mill-Parlament Ewropew. Grazzi, President. Se nitkellem eh, bil-lingwa tiegħi portugiż No kontest desta sessão interparlamentar bienal. Din id-diskussjoni interparlamentari qed tindirizza l-governanza ekonomika u jiena xtaqt ngħid illi jekk il-politika monetarja kella s-salva l-euro kien hekk għaliex ir-regoli tal-governanza ekonomika ma kinux biżżejjed u bekk ma kinux biżżejjed anki wara l komunikazzjoni tal-2015 tal-Unjoni Ewropea anzi tal-Kummissjoni li ta' aktar flessibilità l-interpretazzjoni tar regoli Kif qal il-President tal-Ekofin il-Governanza Ekonomika trid tappoġġa it-kabbir, it-kabbir sostenibbli jiena nżid ngħid u fl-istess waqt irridu nżommu l-finanzi pubbliċi b'saħħithom. Bħalissa però din is-sitwazzjoni ta' diffikultà hija norma fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea mhux qed tindirizza il- kwistjonijiet kif suppost. Ġifieri hemm tendenza ta' konċentrazzjoni ta' idea ta' tfaddil minn ċerti istituzzjonijiet u gvernijiet Ewropej Iżda għandna bżonn regoli ta' appoġġ l-investiment, partikolarment investiment ambjentali. Irridu regola ta' deb biex nappoġġaw l-investiment ambjentali. U mbagħad għandna bżonn semestru Ewropew aktar inklusiv biex bekk nkunu nistgħu niksbu l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli u anki naraw li din tingħata priorità. Għandna bżonn governanza ekonomika ċertament aktar flessibbli, aktar flessibilità regoli, regoli kontroċiklike u mhux proċikliċi kif kellna fil-passat. Għandna bżonn aktar stabilità fuq livell Ewropew u għandna bżonn budget taż żona euro, unjoni bankarja sħiħa bit-tielet pilastru, sikurezza u problema ta' depositi, punt li diġa semma. U l-aħħar osservazzjoni minn għaj, il-proċedura ta' sbilanċ makroekonomiku, din trid tkun xaġa simmetrika, ir-regoli tiġu applikati b'mod intensiv f'dawk il-pajjiżi li qegħdin f'deficit jew qegħdin f'eċċess u bl-istess impetu. Grazzi. L-Onorevoli Stavro se nitkellem bil-lingwa tiegħi il-Grik. Το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο συνέβαλε στο στενότερο Il-qafas finanzjarju li għanna bħalissa huwa qed isserra fuq politika ta' ta' żona euro li serra ħafna fuq ir-reżiljenza u nafu illi bħal qabel qed hemm problemi kbar għal ċertu stati membri. Biex aħna nkun nistgħu niġġustifikaw dawn il-problemi differenti irridu nikkonsidraw ukoll dawn ir-regoli minħabba illi huma regoli trasparenti jiena naħseb li ir regoli rridu jkunu simplifikati u rridu jkunu adattati wkoll għall kundizzjonijiet li għandna illum il-ġurnata aħna naħsbu. Illi hemm ċertu affarijiet qed ikunu affettwati wkoll anke fil-kuntest tal- eh, qafas regolatorju l ġdid aħna naħsbu illi din għandha tkun xi ħaġa li tista' telimina l-iżviluppi pożittivi ħalli bekk ikun hemm evalwazzjoni tajba wkoll għal kundizzjonijiet ta' eh, subija wkoll ħalli bekk ikunu nistgħu niġġustifikaw is-sistema li na bħalissa aħna nixtiequ illi l-bidla digitali u anke din il-bidla ekoloġika tkun ġustifikata u rispettata. Jien naħseb li l-Parlamenti Nazzjonali għandhom ikollhom rwol ta' katalizzatur U jekk aħna verament nixtiequ nkunu involuti fis-semestru Ewropew, naħseb illi din il-proċedura għandha tkun verament importanti. Jiena naħseb illi it-tmexxija politika finanzjarja xi ħaġa li tistgħu tkun diretta permezz ta' din eh, il-ħidma. Thank you. Just a couple of quick. L-Onorevoli Maratin mill-Italja. Mela dwar il-bik. Mela mill-mod kif dana qed jieħu sura eh, donnu se jkollna uh, fond strutturali addizzjonali u dan huwa perikolus fil-fema tiegħi għaliex bekk dan jinkludi forum ta' investiment, però li neħtieġu li l-integrazzjoni Ewropea eh, m'għandix hija l-funzjoni ta' stabilizzazzjoni li probabbilment u b'aktar effiċenza tkun tista' twassal anki għal skema ta' protezzjoni ta' investiment biex bekk ma jkonniex dawn il-lakuni li għandhom xaqsmu ma' nefqa u jekk lan huwa li nistabilizzaw is-sitwazzjoni fih dan il-budget Ewropew, allura għandna noqogħdu attenti u nikkonsidraw dak kollu li għandu x'jaqsam ma' nefqa U allura forsi mhux l-aqwa ħaġa li nistabilizzu l-ekonomija f'xokkiet sistemiċi. Issa, mhux se nitkellem dwar il-kapaċità fiskali għalkemm hija importanti, però il-punt tiegħi huwa dan. Għalfejn ma nindirizzawx is-sitwazzjoni li konna skambju ta' assi bla periklu u l-limiti tad dejn sovran li m'għandhomx jitqiesu bħala limiti brabta mad-dejn nazzjonali, pero pala soluzzjoni għad-dejn. Jiġifieri irridu nintroduċu eh, safe assets biex bekk ikonna xi limiti għal dak li għandu xaqsam l impriżi ta' dejn sovran. Wejja neħilsu wkoll mill-output gap fir regoli fiskali, għaliex ma jistax ikonna regoli fiskali għabbażi ta' varjabbli ex ante u anki ex post. Ejja nifukaw fuq eh, lajn ta' l-esternalitajiet, jiġifieri probabbilment id-dinamika tad dejn pubbliku għall GDP. Dan għandu jkun eh, lan tar regoli fiskali tagħna. Grazzi ħafna se nifqu bil-mistoqsijiet għaliex imbagħad ma jkollniex ħin biex nindirizzawhom. U allura ngħaddi l-kelma lil Sur Czurczewski mill-Polonja. Signora President u Sinjuri, Kummissarji, kollegi, aħna favur il-programm ta' riforma kif napoġġaw ukoll l-istrument kapaċitarju għal konverġenza u kompetitività rridu naraw aktar appoġġ għal riformi partikolarment għal pajjiżi li lin miż-żona euro. Importanti li insaħħu l-konverġenza ekonomika mal-pajjiżi tal-żona euro. Aħna favur l-MFF partikolarment meta niġu għal budget għal dawn l-istrumenti, għandna nżommu mal-ammonti proposti ta' Diċembru 2019. 2 dan it-tip ta' ratio. Kif ukoll niggarantixxu l-koerenza bejn l-istrumenti għal żona euro u l-istrumenti għal pajjiżi li li miżon euro. Aħna nemnu illi f'dan il-proċess Għandna nqisu wkoll l-impatt ta' stati membri individwali l-influenza fuq il-pakkett ta' riforma propost mill-Kummissjoni biex niggarantixxu ċertu awtonomija għall istati membri. Aħna nilqgħu il-fatt illi s soluzzjonijiet proposti meta niġbal dawn il-programmi qed jimxu skont il-prinċipju ta' governanza ekonomika taħt is-semestru Ewropew. Aħna nemnu illi kwalunkwe azzjoni ġdida trid timmira l konverġenza madwar l-Ewropa u fl-istati membri individwali m'għandux iwassal għat tisħiħ ta' diviżjonijiet eżistenti fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. U issa ngħaddi l-kelma l-Sur Di Fazio, rapporter għal kese dwar l-istrateġija annwali ta' tkabbir. Grazzi President, kifet jiena ħadsib dan is-suġġett is-semestru Ewropew l-istrateġija ta' tkabbir annwali li hija bbażata fuq l-ekwità u stabilità fost oħrajn. Importanti ngħidu illi dan is-semestru Ewropew li qegħdin indirizzaw huwa bbażat fuq strateġija fuq żmien twil ċaġa importanti fil-fema tiegħi u li semmejniha. Din l-istrateġija trid issib soluzzjoni għal problemi li se niltaqgħu magħhom brabta mal-Green Deal u anki mit-transizzjoni diġitali illi se jkollha impatt kbir fuq id-dinja tax-xogħol u tan-negozju. U allura hemm bżonn għajnuna u koordinazzjoni u governanza permezz ta' investiment pubbliku biex ikonna dejjem it-taħriġ, ir-riċerka, l-innovazzjoni. U dawn iridu jiffavorixxu anki permezz tal-għajnuna biex ngħidu hekk għall investimenti pubbliċi u privati u inċentivi kif għandna diġà fl-Ewropa ta' investimenti privati permezz ta' garanziji pubbliċi. U allura dan ix-xenarju importanti illi l patt ta' stabilità u tkabbir jiġi rivedut u konna revizjoni tal-governance ekonomika kif issejħilha l-Kummissjoni. Aħna nagħtu ħafna importanza lil revizjoni u smajt b'attenzjoni dak li semma l-Kummissarju Paolo Gentiloni, ġifieri mhux biex nagħmlu r regoli aktar b'saħħithom jew aktar dajfa, iżda irridu nimmodernizzawhom biex bekk ikonna effett fuq il-ġejjini tagħna. B'hekk ikun importanti wkoll inqisu l pilastri kollha soċjali biex ikonna wkoll sitwazzjoni fejn tipparteċipa s soċjetà ċivili anke permezz tal-kese bi konsultazzjoni li ssir però anki fl-Istati membri biex bekk jgħinu fil-implementazzjoni tal-governanza. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa għanna Signora Marcus mill-Parlament Ewropew. Se nitkellem il portugiż Grazzi, President. Qabel xejn grazzi l-kellima l-interventi tagħhom dan huwa dibattitu bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali li hija xi ħaġa tassew importanti biex bekk għandna opportunità li nipparteċipaw u insegwu dak li qegħdin jagħmlu l-Parlamenti Nazzjonali dawn id-dibattiti huma importanti u interessanti biex bekk bejnietna naqsmu idejat u ċertament għandna kompetenzi differenti iżda il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew il-kol kemm aħna qegħdin jagħmlu kontribut għat-twetti tal-politika Ewropea. Mela, tliet punti fil-qosor l-ewwel il bażi tal unjoni Bankarja Ekonomika. F'Ruma 2017 fl-anniversarju tat Trattat ta' Ruma il-Prim Ministru Portugiż semma li ma kienx se jiffirma id dikjarazzjoni kwa jkunx hemm riferenza għat tisħiħ tal-Unjoni Ekonomika Monetarja. U allura mistaqsija din. Ittieħdet deċiżjoni politika f'dan is-sens, id-deċiżjoni però kienet waħda li damet biex tasal u allura fejn wasanna issa? fir-rigward tal-aħħar roadmap illi ġie approvat dwar it tisħiħ tal-Unjoni Ekonomika Monetarja. It-tieni punt dwar il-Green Deal, strateġija ta' tkabbir u ta' livell ekonomiku biex ikonna il-Green Deal bħala parti mill-patta stabilità tkabbir għandna bżonn fil-fazi ta' tranzizjoni aktar flessibilità u nafu aktar flessibilità tfisser aktar elementi komplessi, pero fl-istess waqt ukoll għandna bżonn ta' patt li jkun aktar sempliċi u allura l-mistoqsija tiegħi hija din. Illum kif se naqdu flimkien dawn iż-żewġ għanijiet, flessibility minn naħa u sempliċità minn naħa l-oħra. Umbagħad jiena rapporter tal-Q FP u allura lill-President tal-Eurogroup illi tkellem dwar dan fl-intervent tiegħu nixtieq insaqsih kif sejrin nindirizzaw il-BIK fil-qasam tal-QFP għal l-2027. Nerfoli Pesco, grazzi ħafna, u grazzi li l-ex President Tinalja, u grazzi l-kulħat għal-kommenti u l-interventi taħħom l-użu tar-risorsi proprji biex niffinanzaw ir-riformi. Dwar dan, nixtieq ngħid li nirdu noqogħdu attenti għal se jkollu impatt fuq l-impressjoni fiskali ta' diversi stati membri u allura forsi biex nifinanzjaw riformi nsibu kanali oħra ta' finanzjament, pereżempju l ecb jew anki l-Eurobonds. Qed nirreferi għall-ambjent, forsi bonds li għandhom x'jaqsmu mal ħarsien tal-ambjent għaliex le. Mela, għandi l-mistoqsija dwar l-ECB u l-politika monetarja. Qed ngħidu li dawn il-linji ta' politika ċertament għamlu protezzjoni tas sitwazzjoni, però ma tantx kellna żviluppu espansjoni ekonomika u allura it-tort huwa tal-politika foskali li hija nieqsa kif sema s-sur Panetta. Probabilment l-istrumenti użati biex insidu l-bażi monetarja ma waslux għall-ekonomija reali. Fl-Italja għandna ekonomija bbażi tal-mikroimprizi, dawn ma jaddux għall-industrija u allura l-ekwità ma waslitx għal dawn il-mikroimprizi, forsi rridu nsibu strumenti biex b'xi mod nappoġġjaw l-ekonomija reali u forsi nistgħu nirrevedu xi ftit il-missjoni tal-ECB illi trid tħares ukoll inflazzjoni baxxa, però rridu naħsbu anki dwar l-impjiegi, issa dwar dawk li fadlu u grazzi lill kummissarju Broskis li refera dan il fatt Għanna direttiva però dwar dan, dwar l-użu tal-flus ta' min ifaddal biex inkunu nistgħu eh, nindirizzaw il-kontijiet tal-bank aktar ma jkollna regoli stretti għal banek, aktar jkollna problemi għal ċittadini. U allura l-aħħar punt għandna l suq tal-NPLs qegħdin nitkellmu dwar l-Unjoni Bankarja u rridu wkoll nintepu li hemm persuni li qegħdin f'diffikultà għandna fl-Italja fond li jista' jgħin biex bekk ikun hemm negozju permezz ta' sitwazzjoni fejn inħallu l persuni jikru. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Garavaglia mill-Italja. Grazzi President, żewġ mistoqsijiet malajr malajr. Il-Prim Ministru tagħna u l-Ministru Gualtieri semmew l-ipotezi ta' ġustamenti u jidirna illi issa s-sitwazzjoni waqfet. Tistaw tajdilna fej wasalna issa dwar problema partikolar li għanna fl-Italja, pero nsibu għaw kol fl-Europa, nuqqas ta' tkabbir. Din is-sena se tkun waħda diffiċli ħafna anke qabel il-kriżi ċiniża. L-aħħar semestru kien ħażin ħafna din is-sena se tkun sena ta' tkabbir zero jekk kollox imur sewwa, mela, l-SMEs qabel smajna illi nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex nenuhom. Sa issa xejn mu qed jasal għall smes u l-ekonomija reali, se nagħmlu dwar dan. Ok, now, mis... Tajjeb, is-sur mikallef il-Malta. Grazzi, Senjura President. Nistaw nikkonsolidaw il-munita imma ma nkunu faddalna xejn jekk ma nindirizzawx il-ħtiġijiet soċjali u ambjentali li tant individwi qed jesperjenzaw. Fuq livell nazzjonali Malta mhux biss rajna l-ola tkabbir fil-GDP imma wkoll ħadna miżuri biex noħolqu riservi li jaħsbu għal meta u jekk tolqotna kriżi finanzjarja. Ċertament inkunu qed inqarqu bina infusna u bil-prinċipji li nbniet fuqha l-Unjoni Ewropea jekk solidarjetà nsarfuha biss fuq termi monetarji. Bħala wieħed mill-iżgħar membri hawn ġew inħares lejn futur illi ma jikkonsolidax biss il-but imma l-valur tal-ħajja. Bekk nilqab ottimizmu il-European Green Deal u nsellem lil viċi President tal-SND għat fassil lejn deal bruħ soċjali qed nirreferi għal Senjura Mirjam Dalli. Din hija opportunità li tejna mhux biss insaħħu l-Ewropa tagħna imma itbiddel ukoll il-mod tan-negozjar u tfassil politiku. Minar ma nieħu iktar ħin u nappella biex ma nitilfux ħin sabiex nibdew inħarsu lejn mekkaniżmi illi jpoġġu ċ-ċittadin Ewropew fiċ-ċentru ta' tfassil ta' governanza tajba. Dan ifisser mhux termini one size fits all imma mekkaniżmi fiskali flessibbli li jħallu pajjiżi jifjorixxu b'mod individwali f'Ewropa magħquda. Grazzi. Thank you very much. Now give the floor to Ms. Grazie ħafna. Issa l-Onorevoli Vama Maki mill-Finlandja. Grazzi, Iva, huwa minnu s sistema ta' tmexxija ekonomika għandha tkun mibdula, iżda rridu wkoll inħarsu lejn l-iktar fattur importanti rridu nagħmlu dan kollu b'mod intelligenti ħafna, pereżempju it-kabbir fil-settur tal-produttività dan hija xi ħaġa rridu nkomplu analizzaw anke fuq il-regoli finanzjarji dawn għandhom ikunu stabbiliti b'mod ċar ħafna. Jekk aħna nħarsu lejn l-Unjoni Ekonomika u Monetarja kien rridu insalvawa din l-Unjoni allura l-Istati Membri kollha irridu nħeġġuhom biex jagħmlu iktar bilanċ fil baġit tagħhom innaqsu d deficit inkella l-alternattiva hija di illi il-rabtiet ta' bejn il- il-banek u l-gvernijiet għandhom ikunu iktar irregolati. U naħseb illi r responsabilità hija diffiċli minħabba illi fuq il-livell nazzjonali dan mhux dejjem qed jinħass tajjeb kif suppost. Issa fuq ir-riformi. Naħseb illi jista' jkun hemm mezzi oħrajn iżda jista' jkun hemm għanijiet li ma jistgħux laqas nirrealizzaw fil-realtà. Iżda jiena naħseb li l-istituzzjonijiet li jistgħu jieħdu deċiżjonijiet għandna nagħtuhom iktar fiduċja. Grazzi. Kirja Proedre. Signora President, il laqgħa tal-lum hija verament interessanti għall parteċipanti kollha naħseb li mhuwiex possibbli li verament nidħlu fid-dettall u nirfinaw l-lemu mingħajr ma aħna jkollna politika ta' taxxa fuq il-livell Ewropew. Jiena konvinta fuq din u naħseb li nixtiequ illi nsaqsu lis-Sur Dombrovskis jitkellem iktar fuq hekk minħabba li din nitkellmu fuq dialogu fuq il livell Ewropew fuq il-possibilità ta' bidla fit-trattat. Naturalment jiena naħseb li mhux kull parti Eh, ta' bidla nistgħu nkomplu nsegwu. Aħna rridu nsibu metodi differenti ħalli naraw kif nistgħu navvanzaw rridu wkoll inqisu x-xewqat ta' ċittadini għal din raġuni għandna bżonn ta' dijalogu miftuħ. Naħseb li xi ħaġa deċisiva wkoll hija l fatt li hemm ċertu elementi politiċi li rridu niddiskutu, rridu naraw aħna x'nixtiequ nilħqu rridu nżommu l-status quo minkejja li huwa problematiku u jew inkella verament nixtiequ nbidlu xi ħaġa l-aħjar u biex nagħmlu hekk għandna bżonn ta' direzzjoni politika differenti. Hekk biss nistgħu naraw li konna ekonomija aktar b'saħħitha il-banek u l-patta stabilità tkabbir jerġa' jqum fuq tiegħu. Grazzi ħafna. Issa nerġa' nistidel il-mistiedna biex jerġgħu jagħmlu l-interventi ta' konklużjoni ta' dan ir-round ta' diskussjoni li kellna. Grazzi, vaħan prova nitkellem fil-qosor issa minħabba li huwa diffiċli illi wara li kellha diskussjoni bħal di, diskussjoni daqshekk kostruttiva, niprova inwieġeb daw bis-sossijiet u kummenti kollha nindirizzhom f'dan il-perjodu daqshekk għasir li qed jingħatali issa biex inwieġeb iżda naħseb illi tellibna lezzjonijiet aħna mill-kriżijiet ta' qabel fejn kien hemm regoli li inbidlu u kienu adattati biex aħna nikkompetu niġġieldu kontra Eh, kriżi ekonomika u finanzjar fuq livell globali, anke fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Kull wieħed waħda minnha mill-perspettiva ta' pajjiżna nistgħu nirrakkuntaw l-esperjenza tagħna iżda anke min-naħa tal-Unjoni Ewropea naħseb illi hemm bżonn ta' riviżjoni għal dawn ir-regoli fiskali U din xi ħaġa importanti ħafna aħna Dalgħodu kellna laqgħa tal-Ekofin ukoll illi bdiet din id-diskussjoni l-Kummissjoni ppreżentat ehm, ukoll proposta tal-bidu aħna nkomplu b'dan id-dialogu minħabba illi huwa importanti ħafna li min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll Ewropej ma jkollniex lanqas approċċ wieħed uniku għal din is-sitwazzjoni kollha. Jiena naħseb illi wkoll aħna rridu naħsbu fuq is-sostenibilità ta' tkabbir li ntejbu l-indikaturi ekonomiċi wkoll ma nistgħux ukoll lanqas ninjoraw il-fatt illi minħabba li għandna dil-esperjenza l-affarijiet affarijiet jistgħu jinbidlu ħafna anke b'mod drammatiku. Ġifieri aħna nixtiequ li nkomplu bil-diskussjoni fuq dan is-suġġett u ċert ċert illi jkun nistgħu nikkonkludu dan dal-waqt. ħafna. Grazzi Iva, jiena nixtieq li nirringrazzjawkom, nirringrazzja lilkom il-kol tal-kummenti u l-mistoqsijiet. Naħseb illi verament jiex ħaġa sabiħ li naqeda jatawek nisma' il-kummenti tagħkom. Dawn huma affarijiet importanti ħafna li aħna il-koll inħadnu naħsbu kemm hija xi ħaġa importanti. Jiena naħseb li hemm ċertu affarijiet li xtaqna nikkummentaw dwarhom. Is-Sur Ludwig, jibon vera il-trasparenza importanti ħafna għax-xogħol tal-istituzzjonijiet demokratiċi jekk l-Ewropa tibqa tinħas daqshekk importanti fil-kuntest tal-integrazzjoni. Aħna f'dan l-aħħar snin sidna trasparenza fil-Eurogroup u aħna rajna wkoll li fuq kull livell kellna bżonn ta' repożitorju ta' dokumenti illi kienet ikunu diskussi fuq il-livell tal-Eurogroup. U dawn huma affarijiet li issa nsibuhom fuq sit tal-internet aħna deċidejna wkoll nippubblikaw l-aġenda u illi naraw il-konklużjonijiet Eh, brabta ma dawn id diskussjonijiet ukoll li qed jidhru issa għal-għajnejn il-pubbliku xi ħaġa importanti ħafna wkoll hija li aħna nixtiequ li nkomplu nirrivedu din il-policy, din il-politika fil-ġejjin u aħna lesti li nkomplu ntejbuha. Il-politika tat trasparenza issa eh, nistgħu ngħidu li hija allinjata mal- l-affarijiet l-oħrajn u aħna bessibna nkomplu għaddejjin f'din id-direzzjoni wkoll. Naħseb illi Waħda mill-iktar affarijiet importanti fil-kuntest tal-integrazzjoni u tmexxija taż-żona Ewro hija li l-mexxej għandhom il-għan li jiddeċidu fuq dan u dan huwa strument ġdid u mhijiex xi ħaġa li tista' tkun iffinanzjata u nissakrifikaw il-fondi minn sorsi oħrajn jiena naħseb illi rridu wkoll nużaw ir-riżorsi għalibek eh, niksbu dan il-mandat ta' konverġenza u kompetittività. Grazzi. Grazzi ħafna sa s-sur Dombrovskis, jekk jogħġbu. Grazzi ħafna, Sr. President, membri onorevoli, permettuli illi nerġa' nitkellem fuq ċertu affarijiet u mistoqsijiet illi eh, tressqu. L-ewwel qed kien bosta mistoqsijiet fuq ir-reviżjoni tar-regoli fiskali tal-Unjoni Ewropea tal-six pack u two pack u dwar x'jistgħu jkunu l-passi li jmiss fil-qasam ekonomiku fil-kuntest ta' semplifikazzjoni u l-fatt li aħna rridu nkomplu nimxu fuq il-passi tal-bord eh, fiskali l-possibilità li nitbedu minn nħarsu lejn l-indikaturi ħalli naraw x'ħajkunu dawn il-benchmarks ukoll ġifieri għanna bżon li kunem din is-simplifikazzjoni mbagħad ħajkun hemm bżonn li nħarsu lejn kif dawn ir-regoli ġodda fiskali jistgħu jappoġġaw l-investiment. Anka fil- bidla digitali u ekoloġika naħseb li l-iktar ħaġa importanti li rridu nagħmlu għal nsibu bilanċ minħabba li sostenibilità xi ħaġa importanti ħafna fl-istess ħin irridu nżommu u nsibu konsens dan l-osma. Dan xi ħaġa li aħna konna qegħdin niddiskutu anke fil-kuntest tal-passi li jmiss li rridu nieħdu. ħalli ninsabu, nkun nistgħu ninsabu f'sitwazzjoni aħjar milli ninsabu bħalissa, aħna bħalissa bdejna b'konsultazzjoni pubblika, l-biraħ diġà bdejna b'diskussjoni fil-żona euro, llum fl-Ekofen, u aħna llum kellna diskussjoni hawnhekk ukoll iżda il-Parlamenti Nazzjonali u l-partijiet interessati huma imħeġġa biex jagħtu l-feedback fil-konsultazzjoni pubblika li qed tagħmel il-Kummissjoni kemm ħafna mistoqsijiet ukoll li trasqu fuq eh, suġġett ewlieni tal li kellna eh, llum naħseb li qed tkellimna wkoll fuq il-bżonn li nikkompletaw l-Unjoni Bankarja u l-Unjoni Monetarja eh, Ewropea u illi bżonn li aħna nżommu mal-mandat ta' aktar kompetittività aktar konverġenza u aħna naturalment lesti li nappoġġaw dan ix-xogħol kien hemm mistoqsijiet ukoll fuq natura intergovernmentali tal-arranġamenti Ewropej. U aħna bħala Kummissjoni verament nappoġġaw il-fatt li aħna qegħdin nużaw il-metodu tal-komunità illi jinvolvi wkoll il-patt eh, fiskali anke li ndaħlu l mekkaniżmu ta' stabbiltà f'dan il-qafas bħalissa l-istati membri li bdew jaħdmu f'dawn l-istrutturi intergovernmentali anke fil-kuntest tar riforma mexjin f'din id-direzzjoni u aħna qegħdin ukoll naħdmu għal iktar metodu komunitarju tajjeb kien hemm mistoqsijiet ukoll li tresqu fuq il-tkabbir taż-żona Ewro finka fil-kuntest tal-Kroazja aħna qegħdin naħdmu ħafna mal-awtoritajiet tal-Kroazja anke fuq eh, l-anijiet li aħna jkollna wkoll ħidma mal-awtoritajiet tal-Bulgarija u anke min-naħa tal-Kroazja nistgħu naraw li mill-impenni li qed jieħdu l-Kroazja jimixja fid-direzzjoni tajba anke fil-kuntest tal-Kroazja Eh, satisfar tal-impenni anke fuq l-asset quality review tal-sistema bankarja u aħna ħankunu qegħdin inħabbru r-riżultati dalwaqt iżda minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea nista' nserħilkom raskom illi tkabbir taż żona ewro ħajbqa' il-proċess miftuħ u l- il-Kummissjoni lesta li tappoġġa lil dawk il-kandidati li jixtiequ jissibu fiż-żona Ewro. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sa Paolo Gentiloni kjoġbo. Grazzi, Signora President. Xi żewġ punti jew tlieta forsi. L-ewwel nett Żgur irridu nkomplu natu l-attenzjoni għall-ambjent ekonomiku ta' barra dak estern sabiex innaqsu il-riskju irridu u kol natu kas il-koordinament tal-politika fiskali tagħna Il-kol nafu li għanna 27 sistemi fiskali differenti. Imma irridu nkunu konxi tal-fat li jekk ma jkonniex koordinament ħafna aħjar, għamilna passi tajbin, mek ma jkonniex iktar għada fil-koordinament tagħna. Il-politika monetarja ma tistax tibqa' i wahida. jekk ikonna situazzjoni iktar komplikati. tini punt. Smajna kien hemm insaqsa dwar li jessem. Iva, hemm ftejjim ġenerali dwar li jessem anzi f'bil imma il-negozjati għadhom għaddejjin fuq xi punti ta' dettall dawn l-aspetti addizzjonali u n-negozjati se jkomplu ċifiri u l-Eurogroup se jkun eh, il prezidenti jew ġifri il-responsabilta tkun ta' Mario Centeno. Tillet punt huwa minnu veru li aħna mux dejjem naqblu fuq lażlit li għanna qoddimna, meta nisma li tgħidu li l-progress jimxi verament bil-mod biex nlestu li jemju. Iva, dan huwa minnu maħabba li l-proċess minnu fih għandu diffikultajiet imma ħafna drabi il-divergenzi huma ta' natura politika il-differenzi ta' natura politika hemm edin anki fuq ir-reviżjoni ekonomika. Il-divergenzi politiċi hemm edin. Għalhekk kif nistaw inħaltu unsibu soluzzjoni eh, tkun waħda flessibli kif qed titolbu għalija intom mhux faċli naslu għal dan. L-unika messaġġ tiegħi speċjalment lill parlamenti nazzjonali huwa sabiex nelmu dawn id-diffikultajiet l-istituzzjonijiet Ewropej Ewropew ukoll iridu eh, jagħmlu pressjoni politika, iridu jaraw li kuna partecipazzjoni Eh, politika din id-diskussjoni min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali minna tal-Gvernijiet. M'hemmx soluzzjoni sakemm ma jkunx hemm partecipazzjoni u pressjoni politika għalhekk din il-ġimma parlamentari eh, li qed nagħmlu hawnhekk hija importanti għal din ir-raġuni. Is-Sur Fabio Panetta sa Iva Grazzi. President, l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu Naħseb li kien hemm ħafna kummenti validi. Eh, eh, se kolli ċans mħabba il-ħin li qed jafas li jow jew nirribatti fuq kull kumment li smajt. Imma għan semmi xi ftit minnhom. Numru ta' kummenti kienu fuq il-bżon biex inlestu l-unjoni ta' sfiq kapitali u dik bankarja. Iva, jina naħseb li dan huwa punt importanti ħafna biex ikonna jemju tajba il-kompetitivita, rridu naraw li ntejbu il-risk sharing, ġifiri eh, l-istati membri iridu issaħħu u kol kondizjoni finanzjari għall-ekonomija ta' veru kummenti kollha li jattu intom. Rridu wkoll inlestu issu suq uniku u l-Unjoni eh, tal-Iswiq Kapitali jekk inlestuha ovvjament tippermetti li jkun hemm risorsi finanzjarji għal pajjiżi kollha. Ġifri minn dan il-perspettivi kollha rridu naraw li da l-Unjoni eh, Bankarja u dik tal-Iswiq Kapitali jitlestgħu. Huwa importanti wkoll għal sibi dan għax ovvjament bekk nkunu qegħdin insaħħu il-reżiljenza meta jkun hemm dawn il-problemi u tiffaċilita l-ħajja tal isibi wkoll għax il-possibiltajiet ta' risk sharing biex kun hemm ġifieri ambjent aħjar l-implementazzjoni ta' politika monetarja. Fuq supervizjoni tal-banek il-European Banking Supervision jina naħseb li kien hemm progress dan l-aħħar xar, xarejn, anzi dan l-aħħar xhur. Ġifieri żvilupp importanti ħafna dan li rajna dan l-aħħar. Għax l-affarijiet isom marru pass maġġel u bekk nistgħu eh, naraw kif inlaqqaw ftit il-problemi eh, tal-banek u insaxħu il-finanzjament pubbliku. Kienem kumment dwar eh, il-bżon li insaħħu il-kondizjoni finanzjari għal kumpaniji żgħar. Jekk intaw taraw il-graf tal-ispejjes għal self tal-banek, ġifri għal SMEs per eżempju, taraw li minn mindu bdejna non-standard monetary policies mill-ECB l-ispejjeż tal-fondi għal dawn il-kumpaniji Ewropa naqas naqas sostanzjalment fil-pajjiżi kollha u dinamika tal-self bankarju eh, tela. Ġifiri, ma tistax tistenna li l-politika monetarja eh, tagħmel il-mirakli meta nitkellmu fuq da f'din it-tip ta' statistika hemm ħafna eh, demand factors, jiġifieri mħabba dan it li għadu bil-mod. Imma wieħed ma jridx jara dinamika tas-self tal-banek li kifet qabel sejra l-aħjar, irridu naraw il-counterfaction. Ġifiri, kieku li sibi m'għamilx dawn il-miżuri ta' espansjoni, is-sitwazzjoni kienet tkun ħafna qar. Fuq il-NPLs eh, il-solvenza tal-kapitali ratios daw kollox sejjer l-aħjar kullimkien fiż-żona tal-euro mħabba kondizjonijiet ekonomiċi eh, qed imorru għall-aħjar ukoll it-kabbir eh, għadu bil-mod imma xorta qed ikun stabbli imma situazzjoni tmur għal aħjar fil-maġġoranza tal-istati membri. Meta jkun hemm djufijiet, irridu narraw kif nistaw nistimulaw tkabbir fuq il-livell nazzjonali wkoll u ħaniqafaw. Iva, grazzi ħafna. Issa il-kollega il Pereċ biex tagħlaq. Iva, grazzi. Meta nitkellmu fuq dan is-suġġett l-ewwel nix nirringrazzja għal dawk kollha li parteċipaw. Il-Kroazja u dak li trid il-Kroazja fil-fatt huwa sabiex iż-żona tal-Euro wkoll tinkludi lil pajjiżna. U għalhekk nixtiequ naqsmu din il-parti sa' sovranità tagħna ma' l-istati membri l-oħra. Dak li ħolqot l-Unjoni Ewropea sissa. Ma' istituzzjonijiet ġodda kif ċertu partijiet tal-awtorità tista' taddi anki mill-livell Ewropew. Ġifiri, qed nitkellmu fuq l-estensjoni ta' kif tiġi eh, mexija l-Unjoni Ewropea u anki li jemju. Jekk aħna inlestu l-Unjoni Bankarja, anki jekk dan ix-xogħol ġifieri nafu li għadu ma tlestix, imma rridu naraw li jsir, li jsir u li jitlesta. b'sistemi ta' garanziji, ta' single deposit ta' assikurazzjoni u anki miżuri oħra li naqsu r-riskju fl-Unjoni Bankarja responsabilta' biex niżguraw id-depożiti irid ikun ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea u nistgħu ngħidu li l-istess ħaġa għandha tot għal mekkaniżmu tal-backstop. Smajna ukoll E, ir-riski mal-kripto marbuta mal-cryptocurrencies. Dawn il kundizzjonijiet kollha irridu naraw, nanalizzaw ir-riski kollha marbuta magħhom. Naraw li s-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea nafdawa iktar. Nirringrazzjakom kollha għall parteċipazzjoni tagħkom nala il-sessjoni plenarja eh, dwar il-governanza tal-EMU. Grazzi ħafna. Mela din is-sessjoni nistgħu nagħluqha il-dibattitu se jkompli fil-kumitat ikon se jkun hemm sessjoni oħra li se tibda kwart oħra dwar is-sistema ta' taxxa u l-għanijiet tal isg fis-servizzi finanzjarji. Grazzi ħafna dal-waqt nerġgħu niltaqgħu.